colleagues, I would uh, like to warmly welcome First Vice President. Kollegi, nishtiq nil-qafostna lil-Franz Timmermans. L-interpreti għandhom bżonn jinformawkom illi minħabba disgwit rigward il-kondizzjonijiet ġodda ta' xogħol li ġew imposti fuqna, uh, il- um, Eh, għaddejt il-wim li jissa daħal fit-tillet ġimatijaw. Minkejja diversi konċessjonijiet minna ħatana il-management ma għamil xejn biex jiprofa jkuntattjana u jisolvi dan il-konflitt. L-interpreti f'diversi kabini f'din il-laqa ġew rekwizizjonati u għalek ġew mitluba jaħdmu ta' bil-fors. Biex nuru solidarieta għal dak li nemnu li huwa ksur ta' drittijiet tal-interpreti illi jistrajkjaw u biex nuru li qed isir diskriminazzjoni lejn ċerta lingwi u ċerta MEPs, boots oħrajn iddeċidew il illi jaħdmu xorta u um, eh, eh, ma, ma waqfux kif kien programmat għallum. Nishtuq informawkom u koll illi aħna mux ser namlu lebda overruns u ser inwaqfu servizz ta' interpretazzjoni eżattament fis-sitta u nofs. Grazzi tal-attenzjoni. Id-diskussjoni tal-lum ser ikun dwar pjanta azzjoni għall-ekonomija ċirkolari. Hemm il-kwistjoni ta' lati delegati u lati ta' implementazzjoni illi titkellem dwar illi tirigwarda diversi files hemm il-kwistjoni tal-GMOs, l-emissjonijiet u ħafna oħrajn u eh, dan kollu ser nkunu qed niddiskutuh mal-Kummissarju Sir Franz Timmermans l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzja l Sur Timmermans għal tijaw tiegħu illum u naddilu minnu fih il-kelma ħalli jagħmel id dikjerazzjoni taftuħ u mbagħad wara nisimgħu mingħand il-koordinaturi u l-kollegi eh, biex naraw x'mistoqsijiet jixtiequ isaqsuk. Grazzi ħafna, Signor President, Onorevoli Membri, Sinjuri, il-mandat dwar l-ekonomija ċirkolari, l-kwalità tal-arja, l-biodiversità, s-saħħa tal-oċeani tagħna hija marbuta ma' l-isfidi li aħna rridu nilqaw biex aħna nimplementaw il-ftejm eh, klimatiku ta' Pariġi. Naħseb li dinja u waħda mill-ikbar sfidi ta' żminijietna. Nistgħu u għandna nsibu l-bilanċ minn minbanda nipproteġu l-ambjent tagħna u fl-istess waqt intejbu l-kondizzjonijiet ta' għejxin mingħajr ma nħallu jaqallu il ħat jaqalura. Hemm bżonn illi aħna nisfruttaw bisħieħ l-sinerġiji tal-Aġenda 2030 u nindiraw ukoll il- eh, tibdil klimatiku għaliex jekk le l-iżvilupp sostenibli ma jistax jinkiseb u l-anijiet ta' żvilupp tal-millenju ma jkunux jistaw jintlaħqu. Iktar tard din is-sena il-Kummissjoni ser ser tippreżenta l-aħħar reflection paper minnaħa tagħha bħala parti mid-diskussjonijiet illi ser ikollna fil-ġejjieni fl-Unjoni Ewropea u bi ngħidilkom li l-proposta li jmiss għal mff li jmiss tisħaq fuq il-politiki ambjentali u ta' tibdil klimatiku fil-floqsma kollha budġetarja aħna introduċejna per eżempju nefqa odot għal nefqa ambientali u dan inkludejnieħ eh, flodot permezz ta' odot bħal per eżempju il-font għal iżvilupp reġjonali. Il-Kommissjoni adottat ukoll eh, numru ta' mm, ta' mezzi ukoll biex anka eventualment tkun tista' taħdem iżjed fuq dak li jinqabel fl-2015 dwar l-ekonomija ċirkolari. Sa llum il-fuq minn 85% tal-miżuri ġew ġew eh, mill-ħoqa mod partikolari aħna ħdimna mal-Parlament Ewropew u mal-Kumitat tagħkom dawn id-diskussjonijiet ta' sew għamlu differenza biex aħna mexxejna l-qudiem bħal pereżempju reviżjoni ta' direttiva dwar l-iskart li votajtu dwarha f'April. Aħna nittamaw illi nkomplu eh, b'dan l-entużjażmu anka fil-konfront ta' direttivi oħra bħal direttiva għal plastika li tintuża darba waħda biss, l-użu mill-ġdid tal-ilma, eċċetera l-ekonomija kull ma jmur l-ekonomija ċirkolari qed tingħat iżjed importanza miċ-ċittadini, partijiet interessati, eċetera. U l-Unjoni Ewropea tixtieq li kollha rwol minn ta' qudiem net. Aħna nixtiequ niżviluppaw standards li fl-opinjoni tagħna huma tajjibin mhux biss għall-Unjoni Ewropea, iżda l-kompetittività u l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. L-istrateġija tagħna tal-plastika fetan l-ekonomija ċirkolari hija viżjoni biex bekk l-industrija tal-Unjoni Ewropea tal-plastika tkun l-iktar waħda sostenibbli u intelligenti eh, fuq livell globali. Illum il-prodotti il prodotti li jerġaw jintużaw tal-plastika u huma biss 6%. 6%. Dan aħna nixtiequ li jinbidel permezz eh, ta' tibdil fil-katina tal-produzzjoni. L-ammont ta' skart ta' plastika li qed jinspiċċa eh, fil-ambjent fil tagħna kull ma jmur qed jikber u l-istess dak li eh, u l-istess qed jiġri bil-plastika li tispiċċa fl-ibħra tagħna. Ir-regoli tal-Unjoni Ewropea jridu jinti jindirizzaw li siet. Dawk eh, dik il-plastika illi tintuża darba li tispiċċa fil-pratana u l-istess tixtieq tagħmel għal il-kaptu ta' sajt illi jintrema fil-bahar. Dan jammonta 70% tal-iskart kollu li jinsab fil-bahar. Jekk tixtiequ li ċittadini tagħhom, iċ-ċittadini tagħna tal-Unjoni Ewropea jadottaw dawn il- dawn il-prassi, din il-prassi ġdida, u importanti illi aħna namlu l-om faċli. Aħna għandna problema b'ċerta prodotti, prodotti bħal per eżempju friket, straws, Eċċetera, li jintużaw darba bissu jispiċċaw jintramew fuq il-bajiet u l-pratana. Hemm bżonn ta' azzjonijiet volontari u hemm bżonn ukoll ta' iżjed skemi ta' responsabilta' responsabilizzazzjoni tal-konsumaturi tagħna. Iżda dawn iridu jiġu ukoll kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea, mhux biss fuq livell nazzjonali. Irridu wkoll mm, nindirizzaw il-problema tal-skart, skart tal-plastika liġi mormi sezzjoni għaleh biss. Rridu nipproduċu skemi ta' responsabilizzazzjoni tal-konsumaturi li jizguraw u kol illi tiġi illi meta l-irkaptu tal-sajt jintrema fil-bahar u dan eventualment jasal fuq it tana jinġabar u jiġi eh, riċiklat kif suppost. Nittama illi intom bħalna għandkom ċerta urġenza illi tadottaw din eh, dawn il-mizuri sa' tmim dan il-mandat. Tkun ħasra jekk aħna ma ma nilħux dawn l-anijiet tagħna l-kol flimkien. Naħseb li tassew dan jista' jkun wieħed mill-ikbar għanijiet u l-iktar għanijiet eh, ambizjużi li nistgħu nilħu qabel tmim dan il-mandat. Issa, inkellimkom dwar eh, negozjati għal proposta dwar il-fertilizzant li wkoll hija parti mill-ekonomija mill-pjan tazzjoni l-ekonomija ċirkolari mhux issa il-waqt illi aħna ma nindirizzawx din il-problema. Illum il-plastika hija problema kbira wkoll fil ambjent u għall-agrikoltura u koll fil ġejjeni il-plastika biodegradabli tista' tkun is-soluzzjoni iżda lissa ta' bżonn standards b'saħħithom li jiżguraw li l-bio il-prodotti biodegradabli jiġu uh, prodotti kif suppost għaliex eh, il-prodotti jkunu biodegradabbli f'kondizzjonijiet speċifiċi ħafna jekk dawn il-kondizzjonijiet ma jkunux sodisfatti dan iktar u problemi milli jsolvuhom. Biex nikkonkludi, sinjuri, naħseb li joħroġ biċ illi l-irda tal-ambjent fuq medda twila ta' żmien ser tkun ħafna ikbar mill-pis finanzjarju ta' din il-leġislazzjoni seba minn kun għaxar riski ta' irda fid-dinja huma assoċjati ma' problemi ambientali. Fl-ħar mill-aħħar ma nistgħux nitkellmu dwar tniġġis tal-arja mingħajr ma nitkellmu fuq mobilità, ma nistgħux nitkellmu fuq il-biodiversità mingħajr l-agrikoltura, ma nistgħux nitkellmu dwar il-plastika fl pratana minnar mingħajr ma niffokaw fuq il-mod kif aħna nikkonsmaw u nipproduċu. Eh, l-aġenda għal miri ta' svilupp sostenibbli titkellem dwar l-alleanzi li huma meħtieġa anka mad-dinja finanzjarja. Tassew nittama li aħna nibqaw dejjin b'dan il-momentum tant importanti u nittamaw illi l-Parlament illi imis ikun jista'ħdem fuq il-frott fuq il-żrira eh, li aħna ser eh, ser inkunu qed narmu palissa. Rigward eh, l-istandards iżjed baxxi ambientali. Naħseb illi aħna irnexxilna nuru lil min kien qed jibża dwar dawn il-miri wis ambizzjużi li ma kienx hemm għalfejn nibżaw. Huwa importanti li nifmu li din hija opportunità eċċellenti għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea tista' tkun minn ta' qudimnet Anka dal-għodu stess, kelli l-possibilità li nintaqa ma' membri tal-ġnus maquda tal-Kanada u tal-ċina u għal darboħra l-Unjoni Ewropea u rrit illi hija minn ta' qoddimnet f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, mezzi ġodda ta' kooperazzjoni kif inti kontettejt huma estremament importanti. Kifet tajb ħafna, hemm bżonn li aħna nikkooperaw ma' ċerta komitati, anka fl-istess eh, eh, parlament Ewropew Rigward il-plastika intom ukoll naħseb ser japplika l logo illi intom tridu tatu importanza lill-affarijiet li zjed importanti. Issa, l lista tradizzjonali ta' koordinaturi jew rappresentanti tagħhom li ser jintervjenu nibda bihom. Naddi l-ewwel il-kelma lis sur Lise għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi ħafna wkoll il-Viċi eh, Kommissarju, il-Viċi ehm, President eh, Franz Timmermans, nixtieq ngħid li f'dawn l-aħħar snin ikkoberajna b'mod eċċellenti miegħek u mal-Kommissjoni kien hemm ċerta punti li ma konniex qed naqblu fuqhom iżda b'xi mod jew ieħor nixxilna eh, nqarbu l-pożizzjonijiet tagħna. Il-kompetenza tagħna tirreferi għal metodu ta' ħidma tal-Kummissjoni ta' ftit ġimgħat ilu. Aħna kellna diversi proposti mill-naħa tal-Kummissjoni fil-fatt u t-talba kienet illi fuq illi dawn naqblu fuqhom sa tmim dan il-mandat. Pratikament impossibbli, uh, viċi kummissar, viċi president. Ma tistawx titfaw din il-pressjoni kollha lanqas fuq il-Parlament Ewropew. Aħna bħala rapporters tal-komitat u kol għanna eh, ċerta problemi li jtna l-taqaw maħħom. U xinu, hemm xi ħaġa oħra wkoll illi hija relatata ma' dan aspett Hemm din l-idea li qed eh, tiċċirkola, forsi mhux b'mod uffiċjali, però l-idea hija illi ser ikun hemm ċerta proposti ser ser jiġu ċirkolati dawn it-tip ta' proposti. Però ħaj jiġu ċirkolati b'tali imot u manjera li aħna ma nkunux nistaw um, nintervjenu bejn il fat li fl-aħħar eh, bej il fat li aħna ninsabu fl-aħħar tal-mandat tagħna, bej il fat li l-Kummissjoni ser tinbidel, etc. Barra minn hekk intom qedtu wkoll illi hemm ċerta kwistjonijiet urġenti ħafna bħal pereżempju l-antibiotiċi Aħna nixtiequ li tagħmlu lna lista ta' dawk ta' dawk il-proposti li huma li importanti. L-oħrajn muser nkunu nistgħu nittrattawhom. Grazzi ħafna issa fissem l snd il-Sur Pawlucci. Grazzi ħafna Sinjura President, Sur Vice President, aħna soddisfatti li l-Kummissjoni semat eh, u tatna widen u issa qed tippreżenta diversi proposti leġislattivi ta' ċerta importanza. Ovvjament, konna nipreferu li kieku l-affarijiet imxew b'mod gradwali flok ma għabbejtuna b'daqsek xogħol issa fl-aħħar tal-mandat tagħna u anke U x'inhu? Nibdew mid-direttiva tal-plastika li tintuża darba biss li hija importanti ħafna għalina tal-essenzi. Aħna ser nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex l-ewwel qari jintem sa din il-leġislatura. nix dubju li inti flimkien mal-kollega tiegħek il-Kummissarju Vella ser tkun qed tagħmlu l-almu tagħkom fuq il-plastika li tintuża darba biss, żewġ mistoqsijiet. L-ewwel, il komissjoni qed tgħid illi dan huwa reġim ta' 10 snin. 10 snin huma biżejjed biex issir riċerka mixtieqa u nagħmlu l-avvanzi li hemm bżonn. U mill-banda l-oħra niġi li nistaqsi, forsi nistgħu naġlu iżjed l-affarijiet. Mbagħad dwar għannes dwar it-traqqa tal-annes. Din qed dan l-annes qed jgħid li l-istati membri għandhom jikkalkulaw huma differenzi eh, ta' u il-figuri li għandhom jiddaħlu, ma tasibx li hemm bżonn ta' ċerta kalkoli eh, preċiżi ħafna li jiġu kalkolati kollha bl-istess mod. Dwar l-ekonomija ċirkolari, l-indikaturi ta' monitoraġġ proposti mill-Kummissjoni mhumiex biżejjed, mod partikolari qed nagħmel referenza għal bżonn illi il-materja prima tiġi trattata għalija u um, l-iskart għalih. Naħseb illi anka fuq dan is-suġġett, uh, Sur Kommissarju, nixtieq illi nisma' iżjed. Thank you very much. Now on behalf of ECR, Madam Wisniewska. Grazzi, issa is signora Wisniewska. Grazzi ħafna, Viċi President, eh, il-rapport dwar l-tħaddim, il-rapport ta' trattat dwar it ta' tal-Unjoni Ewropea jgħid illi dawn l-anijiet rridu jkunu msejsin fuq tlet palastri. Tlet pilastri li huma importanti ħafna barra minn hekk aħna edna wkoll u dan meta diskutejna direttiva tal-ITS illi il-politika klimatika ġib maħħa ċerta nefqa ekonomika u anka soċjali. Fil-kuntest ta' COP24 f'Katowice u anka sakemm nistennew il-proposta tal-Kummissjoni għal strateġija ta' tibdil klimatiku fuq medda twila ta' żmien. Insaqsi, Kif taħseb illi dawn it-tlet pilastri soċjali, ambientali u ekonomiċi jorbtu ma' xulxin u ekonomija li jeda sekk dipendenti fuq il-fossil fuels eh, u zoni fejn hemm din it-tip ta' ekonomija. Taħseb illi dawn jistaw jisibu postom eh, fil-dawl eh, ta' din il-proposta ġdida tal komissjoni rigward id it-naqis tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju mis-settur ta' trasport. l nixtieq insaqsi huwa għaliex il-Kummissjoni Ewropea meta i-prezentat il-proposta tagħha ma preżentax analiżi dettaljata, jiġifieri valutazzjoni tal-impatt dettaljata jina saqsi x'inhu l-impatt ta' din il-proposta fuq stati membri li għandhom GDP per capita baxx eh, ħafna. Barra minn hekk insaqsikom għandkom xi pjanijiet dwar l-appoġġ li għandna nagħtu lill istati membri eh, dwar il-qasam elettromagnetiku. Grazzi ħafna. Issa, fissam l-alde, is-Sinjura Ris. Signora President, Grazzi ħafna, ma inti batni jek għalla ridax ma xsibx se nieħu l-kelma, imma jekk hemm slot nitkellem. Grazzi ħafna dak li qal Peter Lise ta' spiss veru aħna najdu li l-Komissjoni soltu illi qed idum ħafna per eżempju għall-endocrines, imma hawnhekk qed insibu ruħna qabel l-aħar tal-mandat eh, asru naqra iż-żminijiet, l-iskadenza, aħna nagħmlu dak li nistaw, speċjalment tal-plastik eh, ta' eh, użu singolu, aħna għandna bżonn l imsihba soċjali, imma partijiet interessati ġifiri imma naraw id difikulta li norbtu l-argumentu l-pożizzjoniet ta' kulħadd f'perjodu tant qasir Dan jina xtaqt nefasizza dan l-aspet u sur viċi president fuq id-dimensjoni se jkonna fl-aħħar ta' wissu il-possibilità li ntlu fil-qalba ta' test li ġi u nisimaw fuq dak li ġi propost anki fuq level dinja aħna nafuhom iċ-ċifri et ma jiskantawna per eżempju fuq il-plastik fleko eh, għadin nitkellmu fuq eh, 3 biljun dollaru kull sena u naraw l li mi il-marġni fuq livell dinji għax itħassib ukoll huwa fl-Asja, u għalhekk nixtieq inkun naf sur Viċi President, sur Kummissarju kif se norbtu din id-diplomazija tal-plastik kif għamilna għal-bidla fil-klima. Din il-tmexxija li aħna ħadna minn Rio u aħna kif se norbtuhom eh, l ma mal-istrumenti li għandna fidejna jekk joġbok rispondini. Grazzi. Very much. Now... Grazzi ħafna. Issa, Signora Oken, fissem il-ħodor. Grazzi ħafna, Vice President, u grazzi u koll tal-li aġġornajt Eh, u ikklassifikajt il-plastika bħala minn ħaġa ta' importanza sekundarja għal xi ħaġa ta' importanza kbira. Tassew napprezzat dan. Dan huwa ta' unur għal kommissjoni li inti tirrappreżenta. Dwar eh, il-plastika ta' u li tintuża darba biss nixtieq ngħid illi eh, il- politika tal-Kummissjoni Ewropea eh, kella effett wieħed negattiv ħafna illi ma setax tordna eh, illi ma setax tintroduċi projbizzjonijiet. Aħna għamilna kampanja aggressiva ħafna ta' min wieħed jgħid ukoll illi jekk e, li jeżistu appuntu l-problemi li jinti tkellem bihom u naħseb illi tassew bżonn li nqodu attenti għal din il-plastika li tinduża darba. Rridu nqodu attenti wkoll għal plastika li hija biodegradabbli. Għaliex mhux sempliċement e, lakem titfaħħom fejn trid il-plastika biodegradabbli, din Tratta b'mod partikolari. Il-President Juncker għalu ukoll li ser jisħaq fuq l-aspett sussidjarieta sussidjarjetà u għamek smajna li DG Sante għandha proposta. Proposta li jattassew daqqa ta' ħarta għal liġi Eh, tal-Unjoni Ewropea huma qalu li ser jerġgħu jinnazzjonalizzaw il-leġislazzjoni fuq il-pestiċidi u l-GMOs. Jekk dan iseħħ mm, tkun tassew xi ħaġa gravi ħafna għaliex ma jkollniex liġi li taqqa taħt il-kap ma jkunx hemm liġi tal-Unjoni Ewropea dwar dawn il-pestiċidi Jekk dan iseħħ, jekk din jiġifieri ssir kompetenza ta' l-Istati membri, mhux se jkollna liġi eh, tal-Unjoni Ewropea illi tkopri dawn l-aspetti tal-pestiċidi u ma nkunu nistaw namlu xejn aħna. Għalhekk jekk jogħġbok wedni, wedni illi mhux ser taċċetta illi dan iseħħ u nibqgħu niżguraw li jkun hemm liġi komuni tal-Unjoni Ewropea illi li tippermettina li futur minar il-pestiċidi li huma daqsek taħsara. Bekk ikkonkludejna l-ewwel round. Mela lura, Sur President, meta joġbok. Grazzi ħafna. prova inwieġeb bl-aħjar mod possibbli xi drabi l-mistoqsijiet ikunu xi ftit iżjed tekniċi xorta nipprova inweġibhom. Jekk ma għux nistan wieġeb dawn il-mistoqsijiet ta'kom, nirriferjom għal eh, kollegi li għandhom responsabilità ta' dawn il-portafolli. Mela, miex l-intenzjoni tal-Kummissjoni illi jitfall il-Parlament Ewropew taħt pressjoni eċċessiva, però nemnu illi għatfadal ftit ħin għad-dispożizzjoni tagħna issa hemm ammont kbir ta' leġiżlazzjoni u dimna illi trid tiġi proċessata. Jekk aħna irridu naffaċċaw iċ-ċittadini tagħna li ser jivvutawna fl-elezzjonijiet illi jmiss, jekk aħna jkollna xi ħaġa konkreta li dwara nkunu iddeċidejna jagħmel ħafna iżjed impressjoni fuq eh, iċ-ċittadini tagħna, nimpressjonaw iżjed jiġifieri ċ ċittadini tagħna milli jekk ngħidulhom li dan għadu work in progress. Fajnejn il-ċittadini um, tinsew li aħna kol aħna naqgħu f'keffa waħda. Aħna l-Unjoni Ewropea, aħna rridu naġixxu l konflim flimkien ma ma jqogħdux jagħmlu distinzjoni bejn Kommissjoni u Parlament. Hemm ċerta urġenza illi l-affarijiet jiġu konklużi qabel tmim il-mandat. Dan ifisser li aħna mhux ħanres siet proposti, le. Iżda aħna konxi mill-fatt illi dak li għadu ma ġiex propost sal-lum probabbilment mhux ser ikun jista' jiġi deċis sa tmim dan il-mandat. Barra minn hekk dan is-sens ta' urġenza, mhux qed ngħidilkom illi mhux permezz tiegħu mhux xaħa nkunu qed nagħmlu xejn, però qed nitlob anka lill-kollegi biex jimpenjaw ruhom personalment biex bekk fit trialogi aħna bħala kummissjoni ma niġux kritikati illi mhux qed mhux qed eh, ikollna bżejt enerġija biex nagħmlu l-affarijiet li huma mixtieqa. Ovvjament, kulħadd liberu li jikkonsulta l-affarijiet kemm jixtieq. Iżda tinsewx li fl-aħħar mill-aħħar aħna ser niġu imfaħrin jew kritikati skont dak li nipproduċu fl-aħħar mill-aħħar, skont ir-riżultat aħħari dwar l-antibiotiċi mbagħad. Qed nitkellmu dwar il-problema tal-reżistenza Eh, antimikrobjali li hemm u xekk, jekk nimmaġina, aħna adottajna approċ għal farmaceutika u din hija waħda mill-azzjonijiet tal-pjanta azzjoni biex li taqqad dawn iż-żewġ inizjattivi jagħmel sens u fil-fatt il-residwi ta', dawn il- ta' din il-, il il-batterji qed insibuhom anka fl-ilma uh, u għalhekk iva jagħmel sens li aħna natu importanza lil din il-kwistjoni. Jidher li l-propju lum ser tivvotaw fuq dan ir-rapport tal-EMR diversi kienu dawk li semmew diversi approċċi għal um, din il-problema. Mbagħad intom ħad votaw fil-plenarja ta' Settembru fuq dan il-fajl. Aħna qed naħdmu għal approċċ uniku eh, fuq dan il-fajl, però hawnhekk qed nitkellmu dwar affarijiet tekniċi ħafna u rridu niżguraw li nitkellmu mal-partit interessati kollha biex naslu għal għal-għan mixtieq. Li nixtieq niżgura huwa illi din hija xi ħaġa illi um, imbidlu l-indikaturi jekk ikollna data ġdida, irridu nkunu kapaċi nadattaw irwieħna skont il-bżonn. Dan huwa partikolarment importanti. It-tnaqis tal-miri tal- um, dak li ntuża darba biss. Naħseb li hawnhekk irridu niżviluppaw metodoloġija ġdida, però jekk mhux qed nisbalja dak li għandna qudiemna bħalissa huwa dak kollu li nafu mid-dejta li ġbarna sal-lum stess. Jekk mhux sejjer żball, il-swieq qed jimxu ħafna iżjed b'mod ħafna iżjed rapidu mill-qatt immaġinajna u aħna rridu nadottaw ma' dan kollu. Jiġifieri qed nimbuttaw is-swieq u aħna konna anticipajna ċerta limiti, pero jekk il-limiti ma differenti minn dawk li anticipajna aħna irridu nadattaw. Pero sakemm il-metodoloġija tagħna tkun ċara u mhux ma tiġix kontestata, naħseb li wieħed jadatta għal żviluppi ġodda ma tkunx biċċa xogħol daqshekk diffiċli u f'dak is-sens nistgħu naġlu iżjed l-affarijiet dan ngħidu lis sur eh, Pawlucci jekk hemmx interdipendenza bejn l-iżviluppi soċjali, ambjentali u ekonomiċi. Iva, assolutament, dawn it-tlet aspetti, dawn it-tlet pilastri umma marbuta ma' xulxin. Li tejjeb il-kondizjoni tal-ambjent fil-passat kienet meqjusa bħala xi ħaġa li xi ħaġa sabiħa li tagħmilha xi ħaġa tajba li tagħmilha, però ilhom il-ġurnata hija xi ħaġa essenzjali. Jekk aħna derilna li kien hemm kontradizzjoni bejn sostenibilità u svilup ekonomiku, issa m'għandux xikolna iżjed dan it-tip ta' dubju. Għawak mux għed nitkelmu dwar l-ambjent biss, għed nitkelmu dwar sviluppi sostenibli. Meta għed jis robotika u aspetti oħrajn, fejn jinsabu eh, xolijiet, l-mi din id-dinja ta' xol, eh, jew dawn xolijiet xogħlijiet ġodda li qed jevolvu. Il-mobilità, il-mobilità kif ser tiżviluppa fil ġejjini kif ser noħolqu tranzizzjoni enerġetika illi ma teqriċ iżda minn flok tejn li ċittadini tagħna jadattaw għal sitwazzjonijiet ġodda dawn huma tweġbit essenzjali. Però biex inkun eh, ċar, aħna għandna bżonn nadattaw jekk aħna ma nadattawx, ser ikollna nadattaw għaliex ikun hemm xi ħadd ieħor li ġelna nadattaw, issa jew imbatu konsegwenzi ambjentali enormi għaliex ma qisniex pereżempju iż-żieda fit-temperatura b'mod serju biżejjed, Per esempio, il-plastika hija eżempju perfett ta' dan kollu. l-lum anqas biss nafu x'inhu l-impatt tal-mikroplastika fuq is-saħħa tal-bniedem u din it-tip ta' plastika insiba kullum kien. Issiba anka f'dan il-fliskun ta' elma li għanna qoddimna. Eh, Mux qed nitkellmu dwar xi ħaġa lussuża u mhux daqshekk uh, utli, le qed nitkellmu fuq affarijiet li huma essenzjali. Dawn Dawn huma affarijiet li jistgħu jkollhom impatt enormi fuq il-futur tagħna u l-ekonomija fid-dinja se tiżviluppa ruha f'din id-direzzjoni. U għalhekk jiena perswas 100% li parti tad-dinja illi tista' tagħmel mill-aħjar mod din it-tranzizzjoni morbuta ma' robotika u l-AI jekk inħaffu se eh, taraw riżultati pożittivi iktar kmieni u tmexxu meta qabel mal-biqa tad-dinja u l-iktar sfida kbira li għanna pala politiċi huwa li nieħdu din il-konvinzjoni li għanna u nipprovaw in eh, konvinċu il-sovran tagħna n-nies Ewropej ta' dan kollu għax mhumiex daqshekk konvinti illi hemm post għalihom f'din id-dinja ġdida sostenibbli u jaħsbu li ktar ħaġa tajba li jistgħu jagħmlu għalihom huwa li jiddefendu l-taħlita, enerġija, eh, l-ekonomija mhux sostenibbli, situazzjoni li għandna issa naħseb tinkun opportunità kolossali jekk aħna eh, nfalluha ma naħtfuhiex u ma narawx kemm u urġenti li nikkonvinċu li ċerti nies li din it-tranzizzjoni se ssir u aħna għandna bżonn nipparteċipaw. Issa fuq il-valutazzjoni tal-impatt dejjem nagħmlu valutazzjoni tal-impatt imma nistgħu niġu lura bit tweġiba jekk forsi m'hemmx din valutazzjoni tal-impatt u forsi ma sax insiba, diġà weġibt fuq il-punt ta' nuqqas ta' smin li għanna, semmejt ukoll xi żewġ kummenti fuq dimensjoni globali hemm bżonn li ngħid meta nitkellmu fuq il-plastics u li se nagħmel referenza għal laqgħa li kelli dalodu rappreżentanti tal-ġnus maquda u maċ-Ċina u mal-Kanada. B'xi mod b'din l-istrateġija tal-plastik u t-tindif tal oċeani tagħna badna l-spirtu tad-dinja kollha kemm u dan huwa suġġett diskuss ħafna fl-Asja u s sinjur Aliza għanda għandha raġu ma ta' tajt il-kontribut mill europa u għadċkejken imma jok l-Ewropa għandha soluzzjoni sostenibli, il-kontribut għal soluzzjoni fuq livell globali se jkun enorma xi ċiniżi wkoll kollet jipovaw ifittxu soluzzjoni u jafu jafu sow. illi se jkollhom impatt fuq it-turiżmu fuq is-saħħa minħabba nuqqasa soluzzjonijiet u għalhekk naħseb li anki jekk il-kontribut għandna lejn il-problema ta' qabel ma' l-partit oħra ta' dinja hija pjuttost żgħira l volja hija sostanzjali ta' impatt enormi fuq is-saħħa tagħna, fuq l-ambjent naturali tagħna, għar l-ispjaċeċ tagħna, eh, ozzu, eh, ximkien, fl-ibħra tagħna, araw tistgħu taraw jina mill esperjenza personali tiegħi kont xokjata, kontribut tagħna jista' jkun żgħar, imma jekk l-Ewropa tista' issib is-soluzzjoni għal sostenibilità l-impatt ikun globali enormi u nemmen illi aħna wasanna anki għall-Asja. U l-mod ta' reazzjonijiet ta' l-Asja l-pjanijiet tagħna mhux biss il-pajjiżi żviluppati kelli reazzjonijiet entużjasti mill-Indonezja, miċ-Ċina, per eżempju, diġa semmejt it-Tajlandja. Dawn il-pajjiżi qegħdin jaraw illi il-muturi l-iktar importanti l-ekonomija tagħhom pas-sajt pat-turizmu qed jiġu mill-quta so jixtiequ jsibu soluzzjoni, regolamentazzjoni mtejba, il-proibizzjoni fuq l-oxo plastics kif għadna, l-istrateġija fuq il-plastik qegħdin inkomplu bil-ħidma tagħna mod attiv ħafna fil-qafas ta' REACH biex jekk għandix bżonn niprojbixxu l-oxoplastics u għalhekk dan huwa punt fuq l-aġenda tagħna tagħna bidu dan il-proċess ta' projbizzjoni fil-qafas ta' reach u jiena ngħidilkom meta naslu għal xi soluzzjoni. U mbagħad it-task force fuq is-sussidjarjetà kemmtejn tal-aħħar ma nafx il-problema li speċifika li tkellimt fuqha In għadna ma waslet lix, sen nara jina l-president ta' dan din it-task force ta' responsabilità tagħna tiegħi anzi u sa ġilura bir-replika tiegħi anki fuq di meta nagħmel tfittxija tiegħi. Grazie ħafna. Mela, huwa ma nafx hekk iktar faċli nikkonvinċu n-nies li segwuna bħalma għamlu kol fuq il-tibdil fil-klima, jew forsi soluzzjoni iktar sempliċi din hija proibizzjoni, issa morru għat-tieni round ta' minuta. Dawk li jixtiequ jieħdu l-kelma għajduli għandi diġà si żewġ kelliema fuq il-lista tiegħi. Imma ovvjament jekk jekk tixtiequ eh, tistgħu. Eh, l-ewwel net l-Onorevoli Grostet. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi l-ewwel Viċi President li ġi hawnhekk inta għamana bħal kolleg li ħadu l-kelma ngħid ħasra għax tlifna l-ewwel parti tal-mandat tagħna għax qed nimxu bil-mod u issa eh, qegħdin uh, nirdu taħt ix-xogħol, imma somma kontenti li għandna dan ix-xogħol. Uh, fuq il-politika ta' saħħa se ngħidu m'hemmx lok għalija imma l-endocrine perturbators għandhom ukoll koll periklu tagħhom ir-riċerka fuq il-mart rari għandna bżonn inkomplu naħdmu l-implementazzjoni tas saħħa transkonfinali ġida kontra l-kanċer, kontra l-obesità, l konsekwenzi li ta' popolazzjoni jem tixħiħ, eh, anke per esempio l-biotek u l-futur tiegħu, dawn kollha dawn il-fatturi kollha jekk ma nitkellmux fuqhom messaġġ ħażin ħafna nkunu qegħdin immorru lura inti tkellimt fuq dak li għana nagħmlu għal-elettorat tagħnu imma s-saħħa ma tiżistix għalik u dak li ħassibni ħafna huwa illi hemm xnijat il e, mhux se jkun hemm kummissarju għas-saħħa fil-mandat il-ġdid u naħseb fil-komitat tagħna tal-ambjent u s-saħħa pubblika ħafna minna saqsu biex il-politika tas-saħħa li hija waħda essenzjali essenzjali anki għat kabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea l-ugwaljanza ta' kulħadd u dim saħħa li tkun sigura u aċċessibbli għal kulħadd allura ta' bil-fors di tkun politika daqs l-oħrajn ma tisparixxix minn l-Unjoni Ewropea. Thank you very much, Mr. Poch. Thank you very much. Sir ħafna. Sir Pok. Grazzi ħafna, mistoqsija ċkejkna fuq dawn il bicċieti som jagħmlu parti mill-puzzle. L-ewwel net fuq l-ambjenti tossiċi u s-seba pjantazzjoni kummissjoni obbligata illi kollha strateġija għal dal-ambjent mhux tossiku sal-2018 imma ma wasalniex ma nafux jekk hemm xi inizjattiva futura min-naħa tal-Kummissjoni biex iżomma l-impenji tagħha nixtieq inkun naf s sitwazzjoni attwali fuq din l-istrateġija u li huma l-miżuri ta' priorità li għandha se tieħu l-Kummissjoni u t-tieni mistoqsija sempliċi faċli wkoll fuq l-istrateġija għall-endocrine disruptors. Il-kap tal-unità minn diġi għal l-istrateġija tiġi mlestija u suppost tkun lesta sal-aħħar tas-sena, ċfi tal-2018, u għalhekk nixtieq nsaqsikom jekk tistax forsi taġġornana fuq is-sitwazzjoni attwali għal dik li hija l-istrateġija għall endocrine disruptors. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi lilek. Onorevoli Lavija. Grazzi, President. Jiena semmur lura l strategija Ewropea fuq il-plastik għax naħseb illi l-World Economic Forum għet jgħidinna li 80% tal-plastik illi nsibu fl-ibra jiġu minn 10 eh, xmar gbar 8 eh, fl-Asja, 2 mill-Afrika. U għalek huwa ovvju illi l ewropa se tmexxi fl-istrateġija fil-ġlieda fil ġlieda biex innaqsu l-usu tal-plastik imma obiettivament maħniċ se jkollna impatt kbir fuq ir-riżultat tagħha u għalhekk għandna bżonn inkunu naf jekk l-approċċ tagħna, jekk l-istrateġija tagħna hix tajba, jew jekk forsi ma konsidrajniex kollha hemm hemm techniques li huma alternattivi għal materjal alternattiv dawn jistgħu kapaċi naqsu l-impatt fuq l-ambjent għax jekk miflok il-plastik nużaw iktar karta ma jfissirx mu se jkun hemm impatt, u lek jekk naraw l-istampa ġenerali, forsi hemm bżonn nirriflettu mod kollettiv fuq dan is-suġġett għax ma nixtieqx li neqirdu settur qed jipproduċi u mill-banda l-oħra laqas biss qed innaqsu l-impatt kollettiv fuq l-ambjent u tal-ekonomija tagħna marbuta mal-plastik. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Onorevoli Elior. Grazzi ħafna, President. Grazzi Sur Timmermans stalli ġejta unek u dim il-komitat u grazzi tal-istqarrijiet tijak. Nishti immur l-ura għal strategija tal-plastik ta' użu wahdini. Nasseb dan huwa pass importanti il-qoddim ma jnam ħasba inkwetata fuq kif il l-Unjoni Ewropea tikkomunika maċ-ċittadini għax isa dejjem projbizzjoni minnaħa tagħna. F'kull diskussjoni n-nis jajdu iva tajjeb miskam għamiltu għek sninilu għanna bżon nħarsu li pratana l-oċjani tagħna mill-Unjoni Ewropea dejjem qed toħroġ projbizzjoni. U għal dak li huwa l-protokoll ta' Kyoto għandna bżonn jakkompanjawna ċittadini tagħna, jappoġġawna, nappoġġawhom. U dalodu tkellimna fuq id-diplomazija klimatika. Insaqsi x'taħseb il-Kummissjoni? Kenna laqa konġunta bejn dan il-Kumitat u il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin fuq dan is-suġġett u dan ifisser illi flimkien jixtiequ illi nittrattaw dawn l-aspetti. Grazzi ħafna. Voorzitter, danki vel. Danki vel, komissaris Timmermans, Nadil kelma l li Mess. Grazzi ħafna, President. Grazzi Sur Timmermans tal-li ġejt hawnhekk. L-ewwel nek fuq strateġija tal-plastik. Din hija xi ħaġa illi aħna napoġġaw kfuqa. Imma anki brokk il-Ministru kien qal li aħna nappoġġawkom u l-rodu fil-Kumitat fuq is-sajt kellimna fuq dan is-suġġett. Xi mod jew ieħor se nagħmlu se nagħtu kumpens li sajjeda kollha illi se jiġbru l-iskar tal-plastik eh, li jsibu fl ibħra tagħna nasu dan huwa punt importanti ħafna li ġim qajjem fil-Kumitat tas-Sajt kif se nagħtuhom il-kumpens u mbagħad hemm l-ekonomija ċirkolari, l-agrikoltura, kif se noħorġu b'strateġija għal dawn il-fatturi. Leġislazzjoni waħeda, inti taf xe tiġri fl-Olanda m'għandniex fejn nagħmlu xi prova, imma għandna bżonn orjentazzjoni mill-Ewropa. Għandna bżonn illi ikonna xi tip ta' miżura ta' transizzjoni biex hekk inkunu nistgħu nittrattaw din il-kwistjoni. Imma il-puntu kif se nifinanzjaw għanna dawn il-ħiliet finanzjarji hekk għal katajner imma ħafna burokrazija wkoll illi se tkun taxkil. Grazzi ħafna onorevoli Lavija. Tinni mistoqsija ma naħatijak? Iba semmur lura fuq argument differenti, il-skart tal-ikel. Għal dawk li huma l-SDGs, aħna ovvjament għanna għanijiet ta' tnaqis tal-skart mill-ikel. Konna għadna il sal-2030 nixtiqu naqsu b'nofs dan l-skart pro capite għal dak li huwa l-beħ bl-imnut fl-Ewropa għamennija bħala priorità poġġejnih fil-pakket tal-ekonomija ċirkolari. Issa però għandna bżon implementaw din il-politiko lek insaqsi il komissarju jekk jistax jitina ċornament po dak li tagħmel il-Kommissjoni biex nilħu dawn l-anijiet tal-SDGs preferenza tal kooperazzjoni mal-NGOs u l-kampanja ta' imka kuxjenza għax minn banda waħda huwa sempliċi fl leġizlazzjoni Ewropea li ndaħlu l-għaniet imma minna ħal-oħra għandna bżonn nasmu wkoll fuq l-azzjonijiet ta' implementazzjoni u bila din nitkellmu fuq suġġett illi jinvolvi l-ħajja ta' ċittadini Ewropej kollha imħabba l-iskrat inkredibbli ta' li kellna sebdin se tkun priorità tagħna. Thank you very much. Grazie ħafna. Hemm xi ħadd ieħor li forsi jixtieq jitkellem? No? Okay. Le, mhux il-każ. Ani, inti kont barra mill-lista, żomm fil-qosor jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Għadin nitkellmu, President, fuq is-settur tas-sajt U issa se jkollna nittrattaw il-ftehim fuq il-klima. Mbagħad x'ngħidu fuq il-kumpanniji magħmulin mill-familji biss. Intkom tafu il-kwistjonijiet kollha involuti naħseb illi għanna bżon niżguraw ruħna illi nsibu soluzzjoni xirqa s-settur. Ek nikonkludu l-lista tagħna U issa ir-replika minnaħa tas sur Timmermans fil-qosor ħafna nibda bl-aħħar mistoqsija u se nirrispondi bl-Olandiż. Fuq it-tip ta' sajt m'għandekkomx għalfejn tikkonvinċu l-Kummissjoni, għandkom bżonn tikkonvinċu l-kollegi tagħkom fil-Parlament Ewropew. Mela ħen nibda bil-punt fuq is-saħħa Da kollu li namlu f'dan is-settur għandu impatt fuq is-saħħa tagħna. Konna qegħdin nitkellmu qabel fuq il-microplastic li nikkonsmawh eh, nisni nieħdu l-ħwejjeġ nilbsu l-ikel li niklu l-ilma li nixorbu nix l-impatt pereżempju fuq is-saħħa tagħna tal-oxoplastic, ma nafux l-impatt ta' ħafna affarijiet. raw dak li qed jiġi fuq il-biodiversità, il-fatt li l-biodiversità tisparixxi għandha impatt kbir ħafna, impatt kbir ħafna fuq is-saħħa tagħna, ġifi dak kollu li nagħmlu nagħmluh bis-saħħa eh, f'moħħna. Is-Sinjura Grostet qalet li x'imkien forsi fil-familja politika tagħha ma nafx ħareġ bl-idea illi ma jkunx hemm komissarju tas-saħħa fil-kummissjoni futura naħseb din il-kummissjoni għandha komissarju tas-saħħa di mhux qed tiġi minna ħadd fil-kummissjoni qatt ma semmili din l-idea. Għanna kummissarju kompetenti għall-aħħar illi tratta eh, da din kwistjoni, il-kollega tiegħi Andre Kajtis, u ma nistax nimmaġina b'xi mod jew ieħor li fil-futur maħnissen komplu natu attenzjoni li dan il-sujġet, anzi, anzi, l-attenzjoni se tiżdied mhux se titnaqqas ma nafx minn fejn din l-idea żgur mhux mill-Kummissjoni. Issa, fuq l-istrateġija tagħna iva jeżistu awtoritajiet nazzjonali naf pereżempju l-President tal-Kunsill li kien qal li jixtieq inaqqas il-Kummissjoni sostanzjalment u iva naqas il-Kummissjoni għalhekk ma nafx se jkun xejn kummissarju għas fil-futur, dan jista' japplika però għal kull suġġett ma dawn huma ideat ħajjin fil-kapitali tal-Istati membri u mhux min-naħa tagħna mill-Kummissjoni xtaqt biss niżgurak fuq dan il-punt. Issa fuq l-istrateġija tal-endocrine disruptors, is-sena li għaddiet meta ħdimna fuq il-kriterji mal l-istati membri biex notifikaw l-endocrine disruptors fil-leġislazzjoni fuq il-bioċidi u il-pestiċidi konna għadna li se nibdew naħdmu fuq qafas eh, ġenerali fuq l-endocrine disruptors. Is-servizzi tagħna qegħdin preżentement jaraw kif jistgħu jaġġornaw l-approċċ Ewropew u jikkonsidraw l-iżvilupp tax-xjenza u l-aspetti differenti tal- uh, oqsma ta' politika differenti u tal-qafas regolatori dan ix-xogħol għaddej u s-suġġeriment tiegħi jkun qed tippermettuli illi titrattawh ma' Andrea Kajtus u tistidnuh biex jiġi hawnhekk il-Kummissarju qed jagħmel ħafna xogħol b'ħafna enerġija. U nittama li jkollna riżultati. Issa fuq il-strateġija ambientali mhux tossika ħidma importanti ħafna relatat ma' osma oħra relatati ma' l-aġenti kimiċi u għalek ma' nafux jek nistawx nipresentaw strategija qabel l-aħħar tal-mandat. U anki ek wasanna fl-aħħar tal-mandat il-valur prattiku eh, li nħaffu fuq suġġett tant kumpless eh, ħaġa limitata ma' jina ovvjament smajt il-kummenti tagħkom u nafu li dan huwa importanti għal kumitat Maħna se naslu l-konklużjoni mill valutazzjoni għaddejja u l-proċess ta' valutazzjoni ratat mal-aġenti kimiċi anki r revizjoni REACH għal dak li huwa il-skart tal-prodotti u il- għed nikkonsidraw kif nistaw nippreżentaw l-konklużjoni u riżultati u nistiednu l-partit interessati biex ikomplu jdalogaw magħna fuq kif nistaw nimxu l-qoddim fuq il-projbizzjoni. U l-impatt ekonomiku fuq il-projbizzjoni, eh, ta' fintom biex natikom tweġiba prozaika dwar xinu l-impatt. Dan il-daw l-affarijiet għazbis huma prodotti fl-Ewropa. Allura l-impatt fuq l-industrija Ewropea huwa limitat ħafna. It-tieni qed jgħid il-Kummissarju biex nagħtikom eh, esperjenza personali aneddotu dan kontattiv bħala politika eh, fuq il-social media ma' dawn l-aħħar 17 il sena. Meta aħna konna nidejna il-pjanijiet ta' dwar il-projbizzjoni tal-plastika kon ħafna nisqalu waslet l-aħħar ta' dinja fuq dan. Għatmas ma' ma' esperienza f'daw l-axħar erba sin proposta illi ġit mill-qwa b'tant entużjażmu minn naħa l-oħra anka il-gazzetti eh, tar-Renju Unit. Allura fil-fatt għadna konnedna eh, ma' nfusna li għedin namlu għazina. L-inizjattiva dwar il-plastika u il-proposti xikultant ikonna id-denjat li huma fantastiċi, imma ikunu ġew bikrin u xikultant ikollok idijat li huma l-kontra. U jina nemmen li din inizjattiva li hija fantastika u edha f'waqta. U aħna badna l-ispirtu fis-soċjetà Ewropea għandna 80% ta' dawk li wieġbu li jriduna biex naġixxu li jifmu li l-plastika hija tant taħsar għall-ambjent. Allura bħalissa Waqt li għedin jgħidulna li għedin titkellmu fuq affarijiet żgħar fuq l-istros pereżempju, għandha impatt enormi na konvint li grazzi għal David, grazzi għall Sky u tabloids Ingliżi, NGOs kienu qed jaħdmu wkoll u għalhekk il-McDonald's qed jipprojbixxi l-istros f'ħafna pajjiżi Ewropej għalhekk l-industrija titħol eh, f'din l-inizjattiva meta tliet snin ilu biss kienet teżisti l-ħaġa. Jien ma noqgħodx lura xejn li fil-fatt hemm dinja xi ħaġa illi li għandha tixprunana. U xi ħaġa li l-Ewropa trida din għandna naġlu allura għandna nħaffu il-pass. Diplomatika tal-klima hija meħtieġa kbira jiena mħasseb ħafna fuq l-ambjent internazzjonali mħasseb ħafna inkwetat fuq il forma ġdida ta' forma ġdida ta' diplomazija internazzjonali li tirregala e, lil min jgħid ma jimpurtanix, imma jiena żgur ukoll li jekk ikolna diplomazija attenta u nsegu b'mod attent dak li edha qiegħda tagħmel Franza u li nerġgħu nitlu fil-ftehim ta' Pariġi nażgur li l-Ewropa tkun mexxejja l qudiem u li ħafna jseguna. Anka jekk l-amministrazzjoni Trump ma segwinix. Partijiet kbar tal-Istati Uniti, stati, bliet kbar, eh, reġjuni, intraprendituri, kumpaniji, eh, semmi li tit ikunu warajna dwar is-sajt Dan se jasal għal spejjes żejda meta nikkontrollaw it-tamir tal-istazzajjieda le il għaliex il-spiża tkun fuq dawk illi jipproduċu it-tamir eh, tas-sajt il-kontenut u li daħlu kontenut tal-plastika umma responsabilta li jridu jġbruħ dan il-tamir minn il dat tamil għaddim u dan il-spiża hija ta' 0.16%. Issa jieda diġà din iħallsu għat nġis eh, fil-baħar, mur kellimhom u jgħidulek eh, xi kemm eh, materjal tal-plastika jaqbdu bit-tin u li jgħaddi mit-tamir tagħhom jkunu ħallsu għalih il-mikroplastika li li sajda jisibu li sajda jisibu fil-ħut infushom u li allura jtelfu jtelfu il-fiduċja tal-konsumaturi. Iġfri anka il-negozji mil quta għazin, allura għana stima ta' madwar 57 miljon euro telf, telf u dan jibbenefika għall-industrija kollha kemm hi. Allura qed nkun ċar li fil-proposta tagħna qed impoġġu iktar responsabilità fuq il-produtturi, jiġifieri qegħdin inneħħu il-pis minn fuq is-sajjied, minn fuq ispallejn is-sajjieda għal fuq il-produtturi. Jiġifieri jekk dawn is-sajjieda jaqbdu l-plastika, il-sajjieda ħajtħallsu minn il-manifatturi tal-plastika. il manifatturi tal plastika Din il-possibilità hija miftuħa li tellaw il-plastika fuq l-art, fuq skart ta' ikel grazzi li sur via għal-mistoqsija tiegħu dwar dan, dwar din, hija iva talab saqsini mistoqsija komplikata qed nisħu fuq eh, il- din il-leġislazzjoni tlabtuna li naħdmu fuqha u li qegħdin nagħmlu huwa nippruvaw insibu metodoloġija komuni għal kif inqisu il- u l-format li jieħu il-rimi, il-rimi, il-skart ta' ikel, dan huwa suġġett li aħna mhux se mhux se nwarbu play of words hawnhekk. Sempliċement għaxin l-elezzjonijiet imma nkomplu naħdmu fuq dan is-suġġett. Kien hemm mistoqsija wkoll mis-Sinjura Hells x'nistgħu nagħmlu. Ejn poġġi hekk qed jgħid il-Kummissarju. Jekk aħna noħolqu kontradizzjoni bejn nies li jaħdmu fis-settur agrarju u l-ambjent, kulħadd jitlef. Mem lebda mod kif aħna ħanolqu ambjent sostenibbli mingħajr il-parteċipazzjoni attiva tas-settur agrikolu. Is-sajida tagħna dawk in-nies li jaħdmu dawk li jaħdmu l-art iridu jkun sostenibbli. Li hija parti integrali tal-politika tagħna u nispera li jkollna diskussjoni pożittiva anka ma dal-komitat u dan il-komitat jekk jista' jgħinna nimmassimizzaw it-tħaddir tal-politika tal-agrikoltura E allura dal-Kumitat tkun qed jagħmel il-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea servizz kbir. Grazzi lilek, grazzi. U kifett fil-bidu nixtieq nassikura, kummissarju, l-impenn sħiħ tagħna biex naħdmu fuq dak li hemm fuq il-mejda u dak li hu mistenni jiġi qabel tmiem it-terminu. Għal darb'oħra nirringrazzjawk, Viċi President tal-Kummissjoni.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 So, dear colleagues. La mela, kollegi, inġabru. Nibdew il-sessjoni ta' votazzjoni. Nittama li għandkom il-kards ta' votazzjoni fidejkom, l-esti biex tivvotaw. since I worked at uh, until Palestina inni naħdem minn kmini dal-ħodu, skużawni, jekk jiena daqshekk iktar qed nimxi bil-mod aħjar, però se għamel l-almu tiegħi biex inkun ħafifa kemm jista' jkun. Mela, intom lesti għandkom il-voting cards fidejkom qed nara minn għandux il-cards, pa' Signora Gardini qed il president Mela, issa lesti. L-ewwel vot huwa wieħed elettroniku huwa l-kompromess fuq il-proposta għal proċeduri komunitarja l-autorizzazzjoni u sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju li stabilxu l-Aġenzija Ewropea għal mediċini Il-votazzjoni miftuħa. Sinjura, qed nivvutaw. Votazzjoni magħluqa adottata. Proset. Issa, elettronika l-darbohra, il-kompromess dwar il-proposta fuq prodotti medicinali veterinari. Għanna fajl twil ħafna, eh? Nivvotaw eh, elettronikament. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Totalment appoġġjat. Grazzi, proset. Proċess diffiċli ħafna dakin. Issa. Nivvotaw fuq mistoqsija għal tweġiba bil-fom il-Komissjoni dwar konferenza tal-2018 tan nazzjonijiet Uniti dwar tibdi fil-klima f'Katowice fil-Polonja votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa adottata. L-istess ħaġa tapplika għall mistoqsija bil-fom indirizzata il-Kunsil fuq il-kop 18 għal darbohra votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa adottata issa qed nifuta fuq il-mistoqsija tweġib orali l-Kummissjoni dwar il-marda tal-borreljosi votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa u fil-fatt adottata. Issa. Għal darbuħ elettronikament fuq mistoqsija fuq mistoqsija fuq il-qafas ta' monitoraġġ għall-ekonomija ċirkolari. Il-votazzjoni hija miftuħa. U l-votazzjoni magħluqa u adottata fil-fatt. L-istess mistoqsija indirizzata lill kunsil di darba fuq għafas ta' l-ekonomija ċirkolari. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa u adottata fil-fatt. Issa, nivvotaw fuq mistoqsija li indirizzata il komissjoni għall-użu ta' kannabis għal skopijiet mediċinali votazzjoni miftuħa. Xed innamlu għaw? Votazzjoni madwuqa u fil fatta adottata. Issa li jmiss. votan fuq abbozz ta' mozzjoni ta' rizoluzzjoni, oġġezzjoni skont l-artiklu 106 fuq l aċċetta ta' miprida l-użu ta' fi prodotti bioċidali għal prodotti ta' tip 18 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u fil-fatt hija mhix aċċettata. isset nivvotaw fuq il-budget ta' sena d-dieħla mandat ta' trilogu. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluma. U adottat. Now we are voting on Issa, ser nivvotaw dwar l-implementazzjoni tal-ek pakket tal-ekonomija ċirkolari għażliet biex nindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġislazzjoni dwar skart, prodott u kimika. Għawek nibdew nivutaw billi nollu jdejna. Nibdew emenda 5 favur kontra astensjonijiet ma taddix, emenda 6 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 7 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 11. dok favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda dissa u 10. Favur, kontra, astensjonijiet ma jaddux. 12. Favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 13. Favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 14. Favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 15. Favur, kontra, astensjonijiet taddi. 16 favur kontra astensjoniet ma taddix 17 favur kontra astensjoniet taddi 18 favur kontra il-PPE favur jew kontra? Kontra. Jan e għamlu verifika elettronika. Daqxejn miex ċara din. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 19 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix 20 favur kontra astensjonijiet taddi 21 dawk favur kontra astensjonijiet taddi 22 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda 23 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix, emenda 24 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, 25 favur, kontra, astensjonijiet taddi, 27 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, 28 favur, kontra, astensjonijiet taddi, 30 tejt il-kellima. Anzi, skużawni, Bis 26 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix, 30 favur kontra astensjonijiet namlu verifika elettronika għal 30. Votazzjoni miftuħa. 32 favur kontra astensjonijiet ma taddix 33 favur kontra astensjonijiet ma taddix 34 favur kontra astensjonijiet taddi 40 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq l-40 Mela 35 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, 36 favur kontra astensjonijiet taddi, 37 favur kontra astensjonijiet taddi, 38 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 39 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, 41 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, 42 dawk favur kontra astensjonijiet taddi, 43 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 44 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess wieħed dawk favur kontra astensjonijiet jaddi, 52 dawk favur kontra astensjonijiet ma jaddix. 53 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 54 favur kontra astensjonijiet taddi, 55 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 56 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti favur kontra namlu verifika elettronika fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. And when you consider it's close. <laughs> okay. It is adopted. 57 in favor. Seba din taddi. Issa 57 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 58 favur kontra astensjonijiet taddi. 59 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 60 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 61 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 62 favur kontra astensjonijiet taddi. 63 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 64 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi, it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet Nasa paħjar nagħmlu verifika elettronika ah, tieni parti, votazzjoni miftuħa. And it is closed and it is adopted. 65 in favor. Taddi din. Kompromess tnejn. Era nerġaw namlu verifika elettronika. 65. Minu favur 65. Mela, Olli dejkom, għan xikalla ma kux naf. 69 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 70 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 71 favur kontra astensjonijiet namlu verifika eh, elettronika dwar emenda 71 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Taddi. 73 favur kontra astensjonijiet ma taddix 73 verifika mela namlu verifika elettronika votazzjoni miftuħa Votazzjoni magħluqa. Taddi. Grazzi ħafna Sur Eckhout. 72 favur kontra. Astensjonijiet taddi. 74 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 75 favur kontra astensjonijiet taddi. 76 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. 77 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 78 favur kontra għal-alde. L-alde tkun favur jew kontra? Favur mela tgħaddi. 79 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 80 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 81 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 82 favur kontra astensjonijiet taddi, 83 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 84 favur kontra astensjonijiet taddi, Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet taddi, emenda 2 favur kontra 2 u 3 fil-fat f'daqqa favur kontra astensjonijiet jaddu, emenda erba, dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa, nivvotaw fl-aħħar vot, vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u jaddi. Jaddi b'mod unanimu fil-fatt. Prosit. Naddu issa għal kwalità doppja tal-prodotti fissu uh, uniku. Promess ħamsa minnu favur. Kontra. Tassew? Għandkom votazzjoni maqsuma fil-PPM e, mela namluha vot elettroniku. And it's closed and it's adopted. Compromise Kompromess setta, favur. Kontra astensjonijiet għadda kompromess seba. Favur, kontra, astensjonijiet għadda. Amenda 61 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 62 favur kontra astensjonijiet Jina għattiva ah, 62. Aj, dispieċini, kontet inħares lejn 62. Suppost kien hemm votazzjoni. Iva ġiet adottata. Issa 63 favur kontra. Astenzjonijiet ma diċ, 64 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess 8 favur kontra. Astenzjonijiet għadda. Ad Kompromess disa favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Emenda disa u sebajn favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Kompromess 10 favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Issa kompromess 14 favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Kompromess 11 favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda Kompromess 12 favur kontra. Astenzjonijiet għadda kompromess 13 a favur kontra. Astenzjonijiet aħjar niċċekjaw. Kompromess 13 a. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddix dal-kompromess. Issa kompromess 13 b favur. Kontra. Astenzjonijiet? Aħjar niċċekkjaw. Votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. kompromess li ġie adottat pa' kważi minn kulħadd skużawni emenda 102 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 104 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 15 favur kontra astenzjonijiet Aħjar niċċekkjaw l kompromess 15. Votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa, il-kompromess għadda. Amenda 115 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 116 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 118 favur kontra astenzjonijiet għaddiet issa 129 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 130 b'emenda bil-fom. Intkom kontra l-emenda bil-fom? Le. Mela nivvotaw din l-emenda 130 bil-amenda bil-fom għaddit. Issa 132 favur kontra. Astenzjoniet għaddit 134 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. Kompromess 4 favur kontra, astenzjonijiet għadda. Issa emenda wieħed favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, tnejn favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, tlieta favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, erba favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, Hamsa. favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, sitta favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, seba favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 9 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa 12 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 13 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 14 bl-emenda bil-fom kontra l-emenda bil-fom le ma nivvotaw 14 bl-emenda bil-fom dawk favu, Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 15 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit 16. Bemenda bil-fom il-ġdid, jekk m'tkomx kontra, nivvotaw hekk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess 2 favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Kompromess 3 favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Issa 19 favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet 20 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 21 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess wieħed favur kontra astenzjonijiet għadda. 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 33 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 34 favur kontra astenzjonijiet għaddiet issa 46 favur kontra sanzjonijiet. Il-PPF fu eh, l-emenda 46 niċċekja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 47 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa vot aħari, vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Mela, votazzjoni maluqa u l-votazzjoni u l-votazzjoni uriet il ġiet adottata. Grazzi ħafna. There are a lot of compromises. Okay. Now we are voting. Mela, ħani votaw fuq il-komunikazzjoni mill-Kommissjoni, il l parlament il-pjantazzjoni Ewropew saħħa waħda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi. Mela l-ewwel votazzjoni kompromess, anzi tiskuża ruha l-President L-emenda numru 80 dawk favur kontra stensjonijiet adottata. Kompromess wieħed dawk favur kontra stensjonijiet adottat. Emenda 88 dak favur kontra stensjonijiet adottata amenda design dak favur kon, kontra għaddiet, wedu design favur kontra sensjoniet adottat. 92 ta' ta' 96 mela da' favur niverifikaw niverifikaw 91 elettronikament votazzjoni mifsuħa l-91 96 dak favur daw kont daw kontra għasten nivverifikaw 96. Votazzjoni miftuħa. Għettajt il-President. Votazzjoni maluħa. adottata. 94 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddi mhix aċċettata. 97 dawk favur kontra astensjonijiet adottata. 98 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata. 99 favur kontra astensjonijiet niċċekkjaw n-numru 99. Votazzjoni maduqa u adottata fil-fatt. Kompromess numru 2. Favur kontra astensjonijiet adottat. emenda 112 dak favur daw kontra astensjoni ta' adottata kompromess 30 dak favur dak kontra astensjoni ta' adottat kompromess 29 dak favur daw kontra astensjoni ta' Mijaw 113 dak favur kontra astensjoni ta' adottat agri 45 dak favur dawk kontra astensjoni ta' adottat agri erba dak favur kontra astensjoni adottat emenda 117 favur kontra astensjoni adottata agri seba dak favur kontra astensjoni adottata 118 dak favur kontra astensjonijiet adottata kompromess li dak favur kontra astensjonijiet adottat Emenda 121 dak favur dak kontra astensjonijiet niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. U votazzjoni issa madwaqa adottata. Issa kompromess serba dak favur kontra astensjonijiet adottata. 116 l-ewwel parti dak favur dak kontra astensjonijiet adottata. It-tieni jaqgħu 125-26, etc. Daw it-tlet emendi minnu favur kontra astensjonijiet adottati. Issa 128-126-130. Dak favur daw kontra astensjonijiet adottata. Emenda 5, dak favur. Kompromess 5, adottat. 129 dak favur daw kontra astensjonijiet adottat. issa kollha tappoġġjaw il-kompromess, issa ngħaddu għal 143 dawk favur dawk kontra astensjonijiet nivverifikaw 143 l-emenda 143 u hija magħluqa. Mija dawk favur kontra ma taddix. 149. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 148. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 150. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 151 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. 152 dawk favur kontra Namlu verifika ta' 152, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Kompromess 6. Favur kontra astensjonijiet ta' jaddi. 161 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 163 favur kontra astensjonijiet taddi. 163 favur kontra astensjonijiet taddi. 164 favur kontra astensjonijiet taddi. Agri 12 favur kontra astensjonijiet jaddi. Amenda 167 favur kontra astensjonijiet taddi jaddi. Taddi. Emenda 169 favur kontra astensjonijiet taddi. 168 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 165 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 166 favur kontra astensjonijiet taddi. 166 anzi nerġgħu nagħmlu verifika ma taddix fil-fatt. 170 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 171 favur. Namlu verifika mhux problema, kont qed noqt l-istess bħal ta' qabel, però verifika elettronika fuq 170, votazzjoni miftuħa. Kulħadd qed jaqbel qed jgħiduli. Votazzjoni magħluqa u tgħaddi. Naddu għal 171 favur kontra astensjonijiet taddi. 174 favur kontra astensjonijiet taddi. 173 tgħid il-kellima favur kontra astensjonijiet taddi. 175 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 176 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromiss 30 favur kontra verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Agri 10. Favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Kompromiss 7. Favur, kontra, astensjonijiet jaddi. 189 favur kontra astensjonijiet jad taddi 190 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess 8 favur kontra astensjonijiet jaddi 199 favur kontra astensjonijiet jad taddi 201 favur kontra astensjonijiet ma taddix, emenda 202 ma taddix, kompromess dissa, favur kontra astensjonijiet ma jaddix, kompromess 10 favur kontra astensjonijiet jaddi, 218 favur kontra astensjonijiet taddi, agri 24 favur kontra astensjonijiet jaddi, kompromess 12 favur kontra astensjonijiet jaddi, kompromess 11 favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 242 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 243 favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. 248 favur kontra astensjonijiet jaddi. 250 favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess 13 favur kontra astensjonijiet jaddi. 260 emenda favur kontra astensjonijiet taddi, kompromess 27, favur kontra astensjonijiet jaddi. 262 għaddit adottata, issa 263 għaddit, le votajna diġa, mela 265 favur kontra astensjonijiet maddiċ Tini parti ta' 266 favur kontra għaddit. Issa agri 32 għaddit, agri 33 favur. Kontra stenzjonijiet għaddit. Kompromess 14 favur. Kontra stenzjonijiet għadda. Kompromess 15 favur kontra stenzjonijiet għadda. Issa 277 favur kontra stenzjonijiet eh, maddiċ. Kompromess 32 għadda 284 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 285 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Anzi, niċċekjaw. Nkunu żguri. Votazzjoni maluqa. Għaddi, tajjeb li Mela, 206 minu favur kontra astenzjonijiet. Le, PPP, l-ewwel le, favur kontra xiex. Ma nafx. Mela, ħana ġew nibdew u jiddispeċini tajt il-President mela 286 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Kompromess 16 favur kontra astenzjonijiet għadda. 318 favur kontra astenzjonijiet għaddit 295 taqqa 296 favur kontra astenzjonijiet għaddit 298 favur kontra astenzjonijiet għaddit għan ċekjaw 298 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit 299 pavu. kontra astenzjonijiet għaddit i 39 pavu. kontra astenzjonijiet għaddit 303 pavu. kontra astenzjonijiet għajar nitċekja fuq 303 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit 304 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 305 favur kontra astenzjoniet għaddit 306 favur kontra astenzjoniet għaddit 309 u 310 favur kontra astenzjoniet għaddew 311 favur kontra, astenzjonijiet għaddiet 313, 314 favur, kontra, astenzjonijiet għaddu 315 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet 317 favur, kontra, l-aħħar fil-lira ma nafx, ma mela l-aħħar nitċekjaw, votazzjoni miftuħa. Issa tivvotaw ma qabel <laughs> ma votajtux mela votazzjoni maluqa għaddit. 317 favur kontra astensjonijiet għaddiet 320 favur kontra astensjonijiet għaddiet 321 favur kontra astensjonijiet għaddiet 322 favur kontra astensjonijiet għaddiet 323 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 324 favur kontra astenzjonijiet għaddit 325 favur kontra astenzjonijiet ma' maddiċ kompromess 17 favur kontra astenzjonijiet għadda issa 329 favur kontra astenzjonijiet għaddit 330 favur kontra astenzjonijiet għaddit 331 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 332 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 333 favur kontra Aħjar niċċekjaw. 333. Votazzjoni miftuħa. U votazzjoni maluqa. U maddiċ Issa 335 favur kontra astenzjonijiet eh, maddiċ, 337 favur kontra astensjonijiet. maddiċ. 336 favur kontra l-alder, grupp tal-alder kjoġbok favur kontra astensjonijiet għaddit 338 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 339 favur kontra astensjonijiet għaddit, agri 13 favur kontra astensjonijiet għaddit. Favor. Kompromess. Issa, 346 eh, dawk favur kontra astensjonijiet adottata. 347 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. 348 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata 350 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata Agri 13 adottata Kompromess 17 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottat 354 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata Agri 17 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. 355 dak favur dak kontra sensjonijiet adottat. 356 dak favur dak kontra sensjonijiet adottata. 357 dak favur dak kontra sensjonijiet adottat. Kompromess 20 dak favur dak kontra sensjonijiet adottat. 369 dak favur dak kontra sensjonijiet adottat. 370 u 71 dak favur dak kontra sanzjonijiet għaddew. 372 e, dak favur dak kontra sanzjonijiet mhux aċċettata. 373 dak favur dak kontra astensjonijiet adottata. Kompromess 21 dak favur dak kontra sanzjonijiet adottat. 382 dak favur dak kontra adottat. Kompromess 22 dak favur dak kontra adottat adottat. 392 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottat. 393 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għalda kontrari mela mhux mhux aċċettata. 394 dawk favur dawk kontra astensjonijiet niverifikaw, niverifikaw fuq 393 votazzjoni miftuħa. issa maluqa u mhix aċċettata. 394 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet adottata. 395 it li tal-juma dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottati. 396 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottata. 23 dak favur dawk kontra astensjoni jitqaddat. E, eh, dik li jmiss adottata 407 eh, eh, dawk favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 408 anzi 407 jan iċċek nivverifikaw 407 votazzjoni maluqa adottata. Skużawni, 408 eh? u agri 39 identiċi dawn. Verament jina jienet nota il-President. Forsi naqra t-tart ma waslit li ma konet nitħasseb għandi dubju għandi dubju Meta konna għedin namlu fi 3-9-3 ma konniex rajna il-rizultat. Ma konċ rajt il-rizultat, ma nafx. 25 to 36. <coughs> ok. <coughs> so we are where? 408 <coughs> and Agri 39. 108 u Agri 39 daw favur daw kontra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 adottat 420 dawk favur dawk kontra astensjoniet mhux aċċettat 421 adottat 422 dawk favur dawk kontra astensjoniet mhux aċċettata amenda 424 dak favur kontra astensjoniet mhux aċċettata 425 mhix aċċettata. Agri 40 dak favur daw kontra astensjonijiet adottat. Promess 25 dak favur dawk kontra astensjonijiet adottat mela 411 dak favur daw kontra astensjonijiet adottat u issa naslu għal kompromess 20 dak favur daw kontra astensjonijiet adottat agri 43 favur kontra astensjonijiet adottat kompromess 28 dak favur daw kontra astensjonijiet agri 47 dawk favur dawk kontra assenzjonijiet verifikaw. Issa iva verifikaw. <coughs> The vote is closed. It is adopted. Agri 48. Agri 48, favur. Kontra. Et nivotaw fu Agri 48 kulħadd favur? As mhux qed nifhem. Iva, mela jgħaddi. Emenda 451 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda tnejn favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda tlieta favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda erba favur kontra astensjonijiet. Namlu verifika ta' emenda erba. Verifika elettronika. Votazzjoni maloqa. Tati. Emenda ħamsa Favur. Kontra. Et nara bissew ġdejn mullijin, ma nafxek kux huma biss jew il-grupp kollu, verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma lejtu xidejkom kieku kont ninduna. Emenda sitta, dawk favur, kontra, astensjonijiet, taddi, emenda seba, favur, kontra, astensjonijiet, taddi, emenda tminja, favur, kontra, astensjonijiet, taddi, emenda dissa, favur, kontra stensjonijiet taddi, emenda 10 favur kontra stensjonijiet taddi, emenda 11 u 12 favur kontra astensjonijiet jaddu, emenda 13 favur kontra astensjonijiet taddi, emenda 14 favur kontra astensjonijiet taddi, emenda 17 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 19, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 20, favur, kontra, Verifika. Votazzjoni miftuħa. Verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 16 favur kontra astensjonijiet taddi. Din taqa 21 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tixtieq illi immorru lura għas 16 mela verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 16. And it's closed. Votazzjoni maluqa tgħaddi. Iva, meta jkollna dubju nivverifika. Di ma tantx eh, kienet eh, simili u viċin daw kontra dok favur. 23 favur kontra astensjonijiet taddi. 24 25 favur kontra astensjonijiet jaddu, 31 favur kontra kontra, skużawni, astensjonijiet taddi, emenda 26 favur kontra astensjonijiet taddi, Emenda 27 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 28 favur kontra astensjonijiet taddi. 33 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 35 favur kontra astensjonijiet namlu verifika ta' emenda 35. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Menda 36 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Namlu verifika. Namlu verifika. Mela, votazzjoni miftuħa fuq uh, emenda 36. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 34 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda 37 favur kontra astensjonijiet taddi. 38 favur kontra astensjonijiet taddi. 70 favur kontra astensjonijiet għaddit. 39 favur kontra astensjonijiet għaddit. 40 favur kontra astensjonijiet għaddit. 41 favur kontra astensjonijiet għaddit. 45 favur kontra astensjonijiet għaddit. 42 favur kontra astensjonijiet għaddiet 44 favur kontra astensjonijiet għaddiet 46 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw aħjar fuq 46. Votazzjoni maluqa għaddiet 47 favur Iva u ġiet adottata. Issa 47 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 48 favur kontra astenzjoniet, maddiċ 49 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 50 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 51 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 52, 52 favur kontra astenzjonijiet għaddiet itra n favur kontra astenzjonijiet għaddiet itra o favur kontra astenzjonijiet għaddiet 53 favur kontra astenzjonijiet maddiċ ma nistaw niċċekjaw ma niċċekjaw ma Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 61 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 63 taqa, 54 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 55 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 56 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 57 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 58 favur kontra għalde kontra maddiċ, 59 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 60 u itreje favur kontra astenzjonijiet għaddew, 62 favur kontra li sijar favur. Allura għaddit 64 favur kontra sanzjonijiet għaddit 65 favur kontra sanzjonijiet għaddit 66 favur kontra sanzjonijiet għaddit 67 favur kontra sanzjonijiet għaddit 68 favur kontra sanzjonijiet għaddit 69 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-reg favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa menda 71 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 72 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 73 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Jek tridu nistgħu nitċekjaw. Ħan iċċekjaw fuq 73. U eh, votazzjoni maluqa u m'għaddiċ. 74 favur. Kontra. Aħjar niċċekjaw fuq 74 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Itrebe favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-3C favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-3D favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-3E e. favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-3I favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-3M favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 46 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 77 favur kontra ħajan iċċekjaw 77 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 78 favur kontra astenzjonijiet għaddit 79 favur kontra astenzjonijiet għaddit it-trekkej favur kontra astenzjonijiet għaddit votazzjoni fuq il-vota ħari, votazzjoni eh, miftuħa u votazzjoni maluqa. U il-vot kien unanimu, ġi adottat unanimament, anzi, prosit il-kulħat. Thank you very much for bearing with me and apologize Madame Cabezon because I mistake some of your amendments, but it was really involuntary. So,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 Well, um, uh, I would like to... Nishti, ninkoraġix il-kollegi kolla li għadhom fil-kamra biex u li għedin il-abalbu biex ikomplu b'diskussjoniet tagħhom barra kjoġobhom. Kjoġobkom, kjoġobkom tkellmu barra grazzi, nissuktaw immedjatament bla telf ta' żmien eh, bil-punt numru 20 fil-aġenda proposta tal-Regolament tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill dwar il-pollutanti organiċi persistenti din hija riformulazzjoni u Sinjura Gerling hija rapporter għandha l-kelma. Grazzi ċe. Din hija riformulazzjoni sempliċi jekk xaħat ħadd xi ħadd jista' jsejħilha riformulazzjoni sempliċi xi ħaġa lan x'inhu. U lan huwa li nġibu il-leġislazzjoni li għandna mal-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar dawn il-pollutanti organiċi persistenti li għan nirreferu għal-jom bħala pollutanti. Dawn il-pollutanti jew POPs huma sustanzi li jibqgħu fl-ambjent għal żmien twil u f'dal każ għal żmien twil ħafna wara l-użu inizjali tagħhom ħafna minnhom storikament kienu pestiċidi u kimiċi industrijali. Daw jitlu fil-katina tal-ikel, eh, jakkumulaw f'organizmi u jistgħu jkunu ta' detriment għas-saħħa u b'implikazzjoni ambjentali serji. Din hija waħda mis-setturi tax-xogħol fejn hemm ħafna studji reċenti li benefikaw minn miżuri imtejba fil-passat kellna konna f'pożizzjoni li in, eh, in, naraw x'inhuma missa għandna teknoloġiji eh, kif għandna niżnu dawn il-pop, speċjalment konċentrazzjoni ta' pops fil-Baħar Mediterran u fil-fatt fl-Artiku fin-naħa ta' fuq u fl-Antartiku fin-naħa tisfel din l-informazzjoni qed tiġi konstantament aġġornata permezz ta' dejta ġdida friska. Peress dawn il-pops sirna eh, nafu bihom ħafna snin ilu u l-użu tagħhom huwa periodikament ristret u ipprojbit u jintużaw biss f'taħt derogi ristretti ħafna Aħna nħossu li żgur bil-konvenzjoniet internazzjonali ta' Stokkolma naraw li hemm interess internazzjonali kbir biex nidentifikaw kimiċi ġodda u nġibuhom taħt taħt leġista il leġizlazzjoni li qegħdin nitkellmu naħdmu fuqha bħala eh, eh, attività internazzjonali li għamiltijena hija li l proposta tal-Komissjoni hija pjuttost ċara tirrikonoxxi naħseb li l-iktar ħaġa hija eh, r-rwol ġdid tal-eko li ħafna membri parlamentari jkunu kontenti jina prezentajt xi emendi jippruvaw isaħħu il-rwol tal-eka tkellimt ma u tkellimt magħhom dwar xi x'jemnu huma li għandu jkun ir-rwol tagħhom u għandhom ċerti kwistjonijiet fuq il-budget imma bħala termini ta' involviment huma kuntenti biex jagħmlu dan. Għax ħafna bħalissa ħafna mix-xogħol isir mill-konsultanti, konsulenti għabbażi ta' kummissjonijiet. U hija ħaġa f'waqta li l-lekat tista' tagħmel dan ix-xogħol jien għandin nsemmi punt wieħed li għandu x'jaqsam ma' nuqqas ta' studju tal-impatt għax dan huwa riformulazzjoni pjuttost sempliċi ċara u l-Kummissjoni ma jħossux li hemm bżonn ta' verifika tal-impatt. Di mhix xi ħaġa li nabbon ġenerali naqbel magħha għax jiena naħseb li anka fuq riformulazzjoni tandu jkun hemm id dixxiplina li twettaq verifika tal-impatt Issa nistennew x'għandhom xi jgħidu fuq dan ovvjament bħal kulħadd jiena konxja mill-limitazzjoni ta' ħin u żmien ikun tkun ħaġa utieqa li sa din il-leġislatura partikolari jirnexxielna ndaħlu l-vapur fil-port dwar dan imma irridu naraw dil-kwistjoni ta' eh, verifika tal-innuqqas ta' verifika tal-impatt u l-impatt tagħha f'diskussjonijiet li kelli anka fil-każ ta' xi prodotti minn nies mill-industrija konċernata jemnu illi hemm implikazzjonijiet anka l-ambjent u implikazzjonijiet kommerċjali li allura ħaqhom eh, messhom eh, talbu li jkun hemm eh, studju tal-impatt. Nispjega biss u taraw li hemm xi żewġ emendi minn tiegħi li huma sustanzi u b'mod tekniku ħafna l-annessi u x-shadows e, ħajsaqsu minn dija, minn fejġie da kollu. Għax e, li s-Sinjor Gerling jiena ġifieri noħroġ b'ċerti punti tekniċi e, hija sa sorpriża għandhom raġun. Imma daġi minn konsultazzjonijiet il-riżultati ta' konsultazzjoni waslu fl-aħħar minuta jiena kelli ħafna kuntatt speċjalment fuq is-suġġett ta' xi eh, kimika u l elementa li għandi ma segwix il-kwistjoniet li aħna imisajna mill-Konvenzjoni ta' Stockholm imma tpoġġi limitu u tal-limitu mhuwiex fil-Konvenzjoni ta' Stockholm. Allura l darbor għandi bżonn niddiskuti dan possibilità nagħmel bidla oħra għal din għaliex hemm implikazzjoni speċjalment għar riċiklaġġ u kif nifhem l-affarijiet il-kwistjoni qed tiġi eh, id-diskussa għabbażi tal-Konvenzjoni ta' Basil fuq ir-riċiklaġġ ta' skart. Allura jina konxja illi possibilment għandna bżonn iżjed studju. Hemm ukoll kwistjoni li ħarġet minn xi stati membri mhux kollha jiġifieri dwar l-użu ta' PCBs fil-grids nazzjonali tal-elettriku u l kummissjoni ipproponiet li hemm bżonn skadenza biex nibdlu u nneħħu l-PCBs ta' sal-2035 minn għalija. Dejjem, iftejn dejjem kien da tibdil isseħ meta jkun hemm upgrading ta', mir. Meta ngħid li ġiet minn ċerti stat membri, ngħid li ċerti stati membri ma m'għandhomx idea kemm intuża PCB fil-electricity grid tagħhom. Jiġifieri jafu biss meta jibdlu jew jiddekomissjonaw eh, xi impjant elettriku li jkollhom. Allura ta' tħassib għalija li ma nix dak l-informazzjoni, allura l-informazzjoni biex tiddeċidi mbagħad eh, tpoġġi data definita, eh, ma nafx ma nafx jena. Nixtieq tinkun, naf kif waslu għal dik id-data. Mela, kifet dinja riformazzjoni pjuttost sempliċi għat ma kenniex diskussjoni ma' xedu b'sissa imma ikollna e, noqogħdu ma' deadlines illi diġa għandna grazzi indur fuq il shadows għall-SND, Massimo Paolucci, grazzi President, nirringrazzja il-Sinjora Relatrici għax il-ċol l-Onvi Pawlucci qed jitkellem naqblu ma' ċerti emendi li qed isiru l-emendi 3, 4 12 għandna xi dubi fuqhom. Ikun utli nipprofitaw mill-paċenzja tal-Komissjoni biex nisimgħu l-suġġeriment tagħhom f'dan. Issa fuq l-emendi li kena niprezentaw dawn l-ewwel għandhom irrappreżentaw eh, dispożizzjoni ta' proċessi ta' daw il-pops u l-effetti ta' fuq is-saħħa u l-aċċess ta' informazzjoni minnaħa tal-pubbliku tieni s-siti kontaminati. Il-Konvenzjoni ta' Stokkolma tgħid li kull parti għandha timpenja ruħa biex taħdem fuq dal-kompanitati ta' sustanzi pops. Allura aħna nieħdu spunt mix-xogħol li sar dar fuq il-regolament ikun importanti li l-Kummissjoni u l-Istati membri jaħdmu flimkien biex jivalutaw is-siti kontaminati minn dawn l-affarijiet daw il-pops. Punt ieħor irridu naraw il-pożizzjoni eh, tal-Parlament li dum iktar id-dum ħames snin. Grazzi ħafna. Grazzi Issa li sijar, il-kellima li sijar, e il-shadow. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Irajdan il-rapport reċentement, allura mux mandiċ ħafna kommenti dettaljati li sijar e kontenta blan il-rapport u nishtiqu Nirringrazzjaw ir-rapporter għal ħafna xogħol, speċjalment meta niġu għall-emendi tnej u 4 illi jagħmluha iżjed allineata mal-regolament Reach imma jkolli għandi żewġ mistoqsijiet nagħmel forsi dawn il-mistoqsi ġej minna bannu għastar fin tiegħi fuq is-suġġett l Dan Dan huma regoli ġodda u obbligi ġodda għall-Aġenzija Ewropea tal-Kimika. Di l-Aġenzija biex tkun tista tirrispetta l-obbligi li joħorġu minn dar regolament daw li funzjoni ġoddar jiġu implementati kif suppost għandhom għandhom ikollhom warajhom riżorsi finanzjarji għall-eka Allora forsi l-Kummissjoni tista' tgħidilna dwar is-sitwazzjoni. L-Aġenzija sa tiġi msaħħa it-tieni ċerti stati membri kienu pjuttost kritiċi meta ġew għal ċerti proċeduri mhux ċari marbuta ma' l-issetja ta' limiti riġidi per il-PDA illi tagħmel sustanzi li mhumiex fjammabbli ħafna imsemmija f'dif l-emenda seba tija kun hawnhekk tista' nara xi restrizzjonijiet meta niġu għall-allineament bej Riċ u l-Konvenzjoni Stokkolma għax hawnhekk l-anijiet huma pjuttost differenti allura hawnhekk għandna xi tħassib. Maħniex da sekk guri illi proċessi kollha huma ċari biżejjed, pereżempju meta niġu għal limitu fil-valuri u mbagħad għandna wkoll il-livell kollu kemmu ta' riċiklaġġ u l-ekonomija ċirkolari tan-negozju. Allura il-Kummissjoni kif ħataħdem biex trasparent, iktar trasparenti meta tar eh, tikkonsidraw l-tħassib tiegħi. Inħares il qudiem li nkollabra ma' gruppi politiċi oħra f'dan il-fajn nittama verament li nkunu f'pożizzjoni li kollna eh, kunsens mal-Kunsill u waqt dan it-terminu tal-Parlament Grazzi. Speaker is Jan Huit. Grazzi, il-kellim li mis Jan Huitema għal-għalde. Grazzi ħafna, Sur President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter li qed tagħmel biċċa xogħol eċċellenti u nittamaw li nkunu nistgħu niffinalizzaw dan il-fajl fil-futur qarib. Palma qalu kelli moħra qabli, naħseb li huwa importanti ħafna illi lekka issa qed tiġi involuta. Jien għandi mistoqsija waħda, forsi din il-mistoqsija nista' nsaqsija lill kummissjoni. Qed nisma' mid-diversi stati membri illi xi drabi mhix ċara kif ħatkun il-proċedura għal nomina ta' sustanzi fil-lista POP. Xi drabi l-istati membri jitolbu li titpoġġa sustanza POP u ma jsir xejn fuq din talba forsi ta' min ikolna proċedura iżjed trasparenti għal um, mod kif jitpoġġew sustanzi fil-lista pop skont il-Konvenzjoni ta' Stokolma. Grazzi, issa nadder kelma lil Katerina Koneċna għal GUE. Mr. Eagles, you are bigger now. <laughs> so, <laughs> excuse me. <laughs> Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Naddi l-kelma l-kellim li jmiss mela f'dak il-kas. Grazzi ħafna, Julie, għal fil-fatt li titkellem s-sur Ekinhaw għal ħodor Grazzi ħafna, Signora Julie. xi elementi u koll illi Fil-fatt, eh, nafu li hemm dis-saga għaddejja mal-PDEs, rigward il-PDEs, eh, tajjeb li indirizzajt din il-kwistjoni, għaliex naħseb li huwa importanti illi fil-waqt illi nafu illi kunem hemm sustanza li eh, tkun pop, xorta id ma fil-fat tiġi eliminata Għalhekk huwa importanti illi eh, nkunu nafu eżatt l-affarijiet biċ-ċar. Nappoġġa dan l-aspett. Mbagħad għandi komment u mistoqsija rigward emenda 12 għaliex eh, din ukoll hija emenda twila ġmiela mistoqsija għall kummissjoni din li qed tagħmel ir-rapporter huwa li qed tgħid li minħabba regolamentazzjoni aħjar u għal-rejna naqraħa biktar reqqa l-emenda meta nisma' hekk li qed nitolbu huwa illi lekka tqis jekk sustanza hijiex pop iwa jew le. Iżda biex tagħmel hekk ikun hemm irid ikun hemm lista ta' indikaturi soċjali u ekonomiċi li jiġu valutati. Ma naħsibx li għall-identifikazzjoni ta' jekk sustanza hijiex pop jew le għandek għalfejn toqgħod tagħmel analiżi soċjo-ekonomika, dan tagħmlu wara meta dik is-sustanza li tniġġes tiġi klassifikata bħala pop. Iżda biex tidentifika, biex tiddeċidjek jekk sustanza hijiex pop jew le dekx għalfejn toqgħod tagħmel valutazzjoni soċo ekonomika Nixtieq nisma' mill-Kummissjoni dwar eżattament x'inhi din eh, id-dispożizzjoni xi tgħid eżattament għaw żewġ paġni sħaħ ta' li indikaturi titqis li ma' verifika soċjo-ekonomika trid tagħmel, eċetera, eċetera. Jiġifieri ma nafx f'dak l-istadju trid dik it-tip ta' valutazzjoni. Wis nibża li l-affarijiet qed jikkomplikaw irbihom jew forsi anke qed inħawduhom. Ma nasibx li dan huwa eżempju ta' l-ekim sejħa better regulation. Nixtieq spiegazzjoni għalhekk mingħand il-Kommissjoni. Grazzi ħafna. U issa tassew nista' ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Koneċna. Grazzi ħafna. Jina grata ħafna lil Julie Gerling ta' rapport tagħha. Jina nilqa dan la abbozz dan la bot, skużawni, għaliex huwa pass il-qudiem essenzjali. Tassew hemm il-bżonn illi nimponu illi nimponu dawn l-affarijiet. ħasra li l-affarijiet qed nippruvaw għom issa stess biss. Hemm ukoll ċertu aspetti tekniċi li wieħed irid iqis. l annessu mbagħad l annes eh, naħseb ukoll irridu nqisuh tajjeb. U rigward l-atti ta' implementazzjoni, ma nafx kemm dan huwa tajjeb li nimxu kif qed tgħidu intom għaliex l-istati membri jridu jkunu involuti. Eh, forsi Unbatem ukoll l-eċċezzjoni tal barra tal-paraffins. Ma toġobniġ din lanqas. Naħseb li huwa importanti li nistabbilixxu rabta bejn dawn u l-iskart ġenerat minnhom ukoll fid-dawl tal-ekonomija ċirkolari. Jiena naħseb illi dan mhux biżejjed fir-rigward tal-pops Il-Kummissjoni mhux qed tagħti eżempju tajjeb il kumplament tad-dinja. Aħna għandna valuri limiti ta' għal-pops u anka għandna eċċezzjonijiet rigward eh, materjal ta' kostruzzjoni. U dan japplika wkoll għat-tfal, għal ġugarelli, skużawni ta' tfal, u għal l-apparat, it-tamiri li ntuża fil-kċina irridu naraw kif indaħluhom anka fil direttiva għal eh, rimi tal-plastika. Ma rridx ikun hemm iżjed eżenzjonijiet għal pops. Xi stati membri mhux qed iżommu ma dawn il-restrizzjonijiet għaliex eh, il-Konvenzjoni ta' Stockholm tgħid illi dan irid isir jekk is-sustanzi jiġu rilaxxati fl-arja jew jispiċċaw fl-ilma. Rigward il-konsultazzjoni, rigward imbagħad kemm qed nikkonsultaw il-pubbliku huwa dejjem ta' priorità għalina li nikkonsultaw il-pubbliku. Jiena ser inkun qed inressa l-emendi u nistenna bil-ħerqa li naħdem iktar mill-viċċin magħkom fuq dan is-suġġett. Tajjeb, issa nadi il-kalma lill-Kummissjoni, eh, Sur Albek. Grazzi ħafna, Sur President, il-Warn of Senari tajjeb lil kulħadd. Nirringrazzja l sinjura Girling għal dan la bozz ta' rapport kif ukoll għal kommenti li inti kellek in, li intom membri tal-Parlament kelkom kemm fuq il-proposta tagħna kif ukoll fuq ir-rapport ta' Sinjor Girling. Bħalma qalet tajjeb ħafna ir-rapporter ir-regolament POPS ġi adottat fl-2004 u jimplementa l-Konvenzjoni ta' Stockholm fuq e, sustanzi li iniċsu li huma organiċi u persistenti. Dan huwa trattat globali taħt il-kappa tal-ġinus maquda u jindirizza il-kimiċi illi huma ta' tassib għad-dinja kollha. Appuntu, eh, sustanzi li jniġsu organiċi u persistenti. Palma qalet is-sina Gerling dawn huma sustanzi li idumu ħafna ma jinqerdu u huma ta' tedida kbira għal kull ħadd għall-umani, jiġifieri u anka għall-annimali u għall-organizmi in ġenerali. Għalhekk kien hemm għalhekk innegozjajna u daħalna fis-seħ din il-konvenzjoni biex il-pops tiġi il-problema tal-pops tiġi indirizzata fuq um, livell globali. Il- um, regolament POPS jgħamil trasposizjoni tal-Konvenzjoni ta' Stockholm fil-liġi tal-Unjoni Ewropea biex niskuraw li kunem leġislazzjoni illi tindirizza din dawn il mm, dak li tgħidilna l-konvenzjoni. Din it-talba, din ix-xewqa fil-fatt illi ikun hemm dan it-tip ta' din ikun hemm rifużjoni ta' dan ir-regolament ila mixtieqa u aħna issa qed nipproponu li ntużaw lati ta' implementazzjoni u atti delegati kif xieraq. Barra minn hekk aħna qed nagħtu lil-lekka rwol għaliex aħna naraw lil-lekka bħala l-Aġenzija prinċipali dwar li, li għandha l-arfin xjentifiku dwar il-kimiċi u tistgħu timmaġinaw illi hemm bżonn ta' input xjentifiku kbir f'dan is-settur. U għalhekk aħna qed ninvolvu l-eka u qed nippruvaw noħolqu sinerġiji ma' organizzazzjoni oħra li sib il-sustanzi kimiċi madwar l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk aħna qed nipproponu ċerta bidliet ukoll ta' monitoraġġ u rapportar id fit ma' sejbiet tal-fitness check għal regolamenti li diġa jinżistu fil-qasam ambientali. Dan huwa biex eh, l iktar ċertezza għall istati membri u nisguraw ukoll illi rapportar isir kif suppost fil-kuntest tal-Konvenzjoni ta' Stockholm. Li namlu wkoll huwa li qed naġġornaw xi definizzjonijiet biex ikunu konformi ma' latti atti legali leġislattivi iżjed reċenti, bħal per eżempju REACH Għalhekk l għan prinċipali ta' dan ir-regolament hija l-implementazzjoni tal-konvenzjoni. U l għan tal-konvenzjoni hija li telimina il-POPs għal ġieħ is-saħħa tal-bniedem u mhux biss. Nasib dan huwa lan li għandkom f f'moħħkom meta tqisu kollox ma kollox di, u tqisu wkoll x'għandu jsir b'dan ir-regolament. Fil-proposta tagħna aħna ma ħassejniex il-bżonn ta' valutazzjoni ta' impatt għaliex aħna mhux qed nimmodifikaw di dan ir-regolament jew it-ħaddim tar-regolament jew il-funzjonament għalhekk aħna ma ħassejniex il bżonn illi issir valutazzjoni ta' l-impatt. Some questions raised. Kien hemm xi mistoqsijiet fuq l-involviment tal-eka u l-budget u mill-perspettiva budgetarja nasbu illi din il-proposta tikkonsidra eh, l-ħidma mistennija l-Aġenzija għanna xiftit esperjenza fuq il-ħidma li nixtiequ għal-futur kif qal ir-rapporter qed nagħmlu parti minn din il-ħidma u qed nallokaw kontratti ma' kontratturi esterni għall-input tagħhom tekniku u issa dan ix-xogħol hija l-ekka li se tagħmlu. Imma se jagħmlu se tagħmel iktar minn dawk dak ix-xogħol tal-konsulenti dan huwa rifless fil-baġit tagħna. U issa immorru għal kwistjoni iktar speċifiċi f'dan il-kuntest U din issa l-emenda 12 tal-abbozz ta' rapport prezentat minn rapporter. U aħna bħalma tistaw taraw mill-proposta tagħna ma proponejniex lista bħal din u għandha informazzjoni li tiġi provduta f'fajl li l-leka mbagħad tiġi mitluba tlessi biex tkun tista' tajn il-proċess ta' ħatra ta' pops ġodda. Mżon bżonn li wieħed ukoll jgħid li m'hemmx obbligu skont il-konvenzjoni illi naħtru pops ġodda. Inħallu l partijiet jiddeċidu jekk jixtiequx jaħtru pops ġodda imma l-partijiet huma imħeġġa illi jinvestu fl-identifikazzjoni ta' kandidati ta' pops potenzjali ġodda li jumbat jindaħlu fil-proċess li jagħmel parti mill-konvenzjoni dan il-proċess jantiċipa reviżjoni mill-lek imsejja Komitat ta' Reviżjoni tal-Pops ta' 31 esperti xjentifiċi maħturin mill-partijiet u dawn l-esperti revedu il-proposti imresqa mill-partijiet u l-proposta il-partijiet eh, irresqu jiġu akkompanjati minn file u dan il-file hemm bżonn jinkludi informazzjoni skont l-annes għal konvenzjoni ġifir l-ekim sejħin kriterji ta' screening u dawn il-kriterji qegħdin hemm biex jidentifikaw jekk l-aġent kimiku jirrispettax il-pop jew le. U kien hemm min tkellem fuq dan l-aspett fil-kommenti tal-MEPs. L-identifikazzjoni ta' pop ma jindirizzax konsiderazzjonijiet soċjo-ekonomiċi l-identifikazzjoni ta' pop għabbalsi biss ta' kriterji xjentifiċi u dawn il-kriterji jitkellmu fuq il-proprjetajiet tal-aġent kimiku u jekk dan jistax jirrispetta ċerti proprjetajiet u jekk jidhru fil-Konvenzjoni ta' Stokkolma u għalhekk dan il-proċess il-konvenzjoni għandha lista ta' informazzjoni li tista' tipprovdi mal-proposta u li tiġi konsidrata mill-Kumitat ta' Reviżjoni tal-POP u mbagħad wara l-konsiderazzjoni ma' dan il-Kumitat ta' dawn il-kriterji u waslet tal-konklużjoni illi l-aġent kimiku jkollu bżonn il-kriterji tal-POP u għalhekk imur għall-post għall-pass ulterjuri il-profil stabbilit mill-Kumitat ta' Reviżjoni tal-POPs u fuq livell lokali jiġbor l-informazzjoni kollha fuq dan l-aġent kimiku u r-riski kollha involuti. Fl-użu tal-aġent kimiku madwar id-dinja meta wieħed jikkonsidra l-informazzjoni kollha disponibbli u r-riski kollha li jista' jkun hemm minn dan l-użu. u mbagħad wara dan il-pass, il-Kumitat jistabbilixxi l hekk imsejħa valutazzjoni tal-ġestjoni tal-riskju pass ieħor u jidru jaraw e eh, dettalji tal-alternativi u konsidraw u koll informazzjoni soċo-ekonomiku u għawnek. Bżon l-informazzjoni soċo-ekonomiku tiġi konsidrata u imqajma mhux fl-istadju tal-ħatra għax dan huma biss kriterji xjentifiċi. Bad kien hemm mistoqsija jekk l-istati membri jistgħu ukoll irresqu proposta iva jistgħu jagħmlu hekk u attwalment diġà qed ikollna proċedura b'saħħtu b'saħħitha ħafna x'qed nagħmlu dak li nistgħu fl-Unjoni f'kooperazzjoni mal-Istati membri. Għanna laqa tal-awtorit kompetenti tal-POP fil-Istati membri kommissjoni komissjoni diskuti wkoll fuq il-ħatrit ta' POPs ġodda in eh, resqu wkoll għall-kummenti l-Istati membri u aħna involuti wkoll mal-leka forsi b'mod limitat għax l-eka m'għandux mandat, imma aħna nikkonsultaw ukoll ma' dan il-grupp ta' esperti illi qed jaħdem fuq ir-riċ biex nagħtu l-pariri tagħna fuq il-kriterji li huma viċin ħafna l-kriterji tal-POPs. U għalhekk l-involviment tal-eka jeżisti u hemm proċess b'saħħtu diġà għaddej fl-Unjoni Ewropea u għalhekk ma narawx il-bżonn ta' proċess ta' ħatrit fir-regolament u dan huwa rifless minn nuqqas ta' proċess ta' ħatra bħal din fil-proposta tagħna. U issa immur forsi, President, għall-aħħar punt kif ġim semmi minn xi ħut mir membri id-delisting. U nixtieq ninformakom illi konferenza tal-partit fl-2010 diġà deċidiet fuq il-listing ta' aġenti kimiċi tal-familja tal-bromelids u din id-deċiżjoni li tieħdet fuq livell nazzjonali u kol kella esenzjoni għal riċiklaġġ ta' prodotti li għandhom dawn l-aġenti kimiċi biex hekk ikun hemm eh, riċiklaġġ u dan huwa rifless ukoll fir-regolament, anzi fl-annessa regolament tal-POPS fuq il-PVDs il-listing ta' deka bromidi u koll kien fl-2017 fl-aħħar konferenza tal-partijiet u għalek dan il-proġett jirrifletti mux il proposta tagħna mħabba it-timing imma din id-deċiżjoni ġiet maħuda fuq livell <clears throat> fuq livell internazzjonali dan ma jinkludix l-esenzjoni ta' reċiklaġġ. Ma teżistix din l-esenzjoni ta' reċiklaġġ u skont ir-riċ ukoll teżisti restrizzjoni tal-użu ta' dan l-aġent kimiku fl-Unjoni Ewropea tal-deka bidi u għalhekk it-test kif ġie ppreżentat fir-rapport tar-rapporter ma jindirizzax l esenzjonijiet ta' reċiklaġġ illi ma jeżistix, ma teżistix din l esenzjoni fl-Unjoni Ewropea skont il-qafas u il-konvenzjoni u għalhekk dan l appozza ta' test kif għal ir-rapporter u għalli aħna proponendo dan it-test huwa minnu iva Aħna suġġerejna test lir rapporter għax konna mitlubin nresqu proposta u dan it-test jiġbor l-elementi disponibli deċiżjoni meħuda mill-konferenza tal-partijiet, ir-restrizzjoni li ġalġi adottata skont ir-riċ u l il mandat illi l-Komissjoni rċevet mill-Kunsil biex tinnegozja fil-konferenza tal-parti għax tafu għal kull konferenza tal partijiet ma' nġu deċiżjoni tal istingu l komissjoni għandha bżonn mandat mill-Kunsil u għabbażi tal-mandat nkunu nistgħu ninegozjaw fisem l-Unjoni Ewropew u lek niġbru dawn let elementi flimkien dan li għandna f'din il-proposta tal-listing tal-Beka BD. Grazzi ħafna President. Detailed explanation. Grazzi ta' dak l-ispjegazzjonijiet. Ġuri tixtieq iżid xi ħaġa oħra, Iva. Ħammur blura unkompli b'di remark. Iva, fil-fat kien hemm dettalji ma mhux dettalji biżejjed, kien hemm biżejjed mistoqsijiet li hemm bżonn jiġu mwieġba. Speċjalment fuq il żieda tal-valur hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu ma' shadow rapporters u kummissjoni meta jkollna l-laqgħa tagħna. Hija pjuttost ħaġa teknika ma jinaħseb huwa verament importanti u jindirizza wkoll għanna bżon indirizzaw il-kwistjoni tal annestija għaj ġdid, verament nemmen li jagħmel regolamentazzjoni aħjar din hija ċara li hija xi ħaġa li beżilu jien għandna bżonn niddiskutju u nistgħu niġu għalih dan issa il rizorsi finanzjari l-Kummissjoni ma indirizzatix lill problema kif qed nifhem l-affarijiet li di għandha xtaqs minnaħa ta' direttur ġenerali tal-leka hemm dispożizzjoni fil-budget u kien hemm dispożizzjoni li ħaġa ta' dawk ir-riżorsi finanzjarji. U id-direttur ġenerali huwa sodisfatt dan jiena m'iniex ġifieri qed niddubita fuq din imma xtieq nirrassigura l sinjur illi din qiegħda hemmhekk stipulata u l-unika ħaġa oħra kienet li Sur Pawlucci semma fuq is-siti fuq il-Konvenzjoni il ta' Stokkolma dinja xaġajna maħsibx fuq din dinja iva xi ħaġa li nistgħu niddiskutu eh, fil-laqgħa tax shadows. Mhix xi ħaġa li jiena kont ikkonsidrajt imma għana niddiskutu għadin. Nħares il-qoddim, eh, laqgħa tax shadows, għall-ewwel laqgħa tax-shadows u niddiskutu din. Grazzi. Grazzi ħafna. Skadenza l-emendi huwa 27 ta' Ġunju sal-11 ta' filgħodu. mbagħad nivvotaw għalija f'Ottubru fl-10 ta' Ottubru. Fil-plenarja. Le. Insomma ftit żbalji fin-noti tiegħi. Naddu għal punt numru 21 faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għal konsenja ta' skart minn bastimenti u dit darba mlissa nagħmel spalji is-sur Egalt ħajkun l-ewwel kelliem bħala rapporter u għandu l-kelma issa. Grazzi ċe. Kon diġa staqt nagħmel dik ir-remarka ma saqta fint. Għanna l-istess nasbu l-istess ħaġa. Grazzi ħafna Din hija opinjoni tal-Kumitat Tren, kuntent nara li rapporter ta' tren issa hija tfostna u fissem ix-shadow tal-Alde ma' wkoll iġfir zewġ persuni, zewġ tikmiepel, għandek zewġ tikmiepel. U rridu naraw issa kif se tħallatom it-nej li huma huwa fajl importanti ħafna u nistgħu ngħidu li strateġija kollha tal-plastika fil-Kummissjoni għandha żewġ proposti leġislattivi, waħda hija is-Single Use Plastic Proposal u l-oħra hija din fuq skart fil-baħar. U naħseb din huwa Eh, importanti ħafna bħala suġġett għax l-iktar skat li qed bispiċċa eh, fl-oċeani jkun bażat fuq l-art ma terz minnu jkun bażat fil-baħar li ġej mill-ġifieri sejjer fl-oċeani apparti li il-problema hi li m'hemmx inċentivi laqas hemm diżinċentiv għal vapuri, bastimenti fis-settur marittimu li jkunu żguri li it-liskart iżommuh fuq il-vapur imbagħad jadduħ fil porti għax titħallas miżati għal dan. Hemm miżata żejra li dejjem titħallas imma iżjed ma ddaħħal fil-port iktar u l-miżata. Allura dim mhix inċentiva biex tkun żgur li inti il-flussi ta' skart qed twassalhom fil-port. U din hija il-proposta li qed tipprova tbiddel il-Kummissjoni biex tneħħi s-sistemi speċjali li hemm illi il portiti jikkalkolaw bejn met ieħor kemm skartet jidħol u jiddeċidu fuq il-prezz tal kull vapur. Jien naħseb li dinja bidla importanti ħafna u tajba ħafna għas-sistema x'tamla possibbli għal kull vapur li tafu li aħna nafu din il-miżata, allura jablina ndaħ inwaslu l-iskart fil-port. Imma pala rapporteri net xi ħud mill-affajt li ħarġet bihom il kummissjoni nkella ma u per eżempju allura għal vapur, għal idea ta' vapur ħadrani, meta turi fuq il-vapur tijak inti għandek eh, eh, skart li jatiġi ġestit b'mod eh, favur l-ambjent, allura mbagħad inti tista' taddi għal skont. Allura bekk qed nagħtu inċentiv lill vapuri biex jadottaw il-kunċett favur l-ambjent abbord il-vapur. Ovvjament kena diskussjoni diġa fuq il-tamir eh, tas sajt fuq il- id-dajes tas sajt għandek ħafna apparat li jintilef fil-baħar u apparat qadim li ma jintużax iżjed ħafna minn dawn il-ġbiki tas sajt huma ta' impatt enormi u dirett fuq is-sistema fil-baħar u jagħmlu ħsara ekonomika lil vapuri. Allura dan huwa dinja ta' problema kbira. Jien bħala rapporter qed niproponi wkoll intejjeb il-fatt li aħna mixin lejn eh, sistema ta' eh, refund li permess tagħha meta qed daħħal e, qed iċċedi xbieki l-ispiċċa żmien tagħhom tax-xogħol tagħhom qed iddaħħalhom fil-port u tieħu e, flus tagħhom biex ma nkunu nkunu żgur li dawn xbieki għandi qodma u bla użu ma jispiċċawx fil-oċeanu fl-ibħra dawn huma xi wħud lafajt affarijiet u nixtieq ngħid li b'mod ġenerali ir-rapporter kontent bil-proposta tal-Kommissjoni naħseb dak li qed nagħmel jien huwa li insaħħaħ il-idea fuq xi żewġ fajtu li qed nagħmel ukoll huwa nassigura li dumping huwa wkoll jiet fl-implementazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed isir e, rejat kriminali għat mux qed jiġi implementat fuq livell Ewropew għandi proposta nagħmel dan bħala pass il qoddim ieħor Anka kwistjoni għandi mistoqsija l-Komissjoni għax d-deċedew li ma jpoġġux l-offshore platform u allura naf li aħna diġa kena eh, diskussjoni fl-sfont ma tajk nirrepetuwa unek fil-komitat sakemm mannix ninkludu l-offshore platforms u kif intom qed tagħmlu l-verifika tagħkom biex bekk inkunu nafu kif nistgħu ntejbu l-proposta biex ikunu żguri li indaħlu wkoll l-offshore platforms dan li qed nipprova bħala rapporter inħares l-qudiem verament li nisma' x'għandhom xejdu l-shadows differenti u mbagħad ngħaddu għal opinjoni tajba biex ngħinu l rapporter biex jagħmlu l-rapport brillanti għaxan tanna ċertu ġliċ namlu mal-kunsill li kienu diġà adottaw l approċċ ġenerali tagħhom Issa aħna bħala parlament rridu nkun żguri li aħna b'saħħitna biżejjed. Grazzi ħafna, grazzi. Sur rapporter, u issa shadows jibda l-ewwel shadow. Grazzi ħafna. Ah, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja għal ħidma tal-Sur Eckhart għal dak li huwa dan ir-rapport ta' opinjoni. U l proposta ta' direttiva aħna rajna eh, tagħmel parti strateġija tal-ġlida tal-Unjoni Ewropea kontra l-użu tal-plastik, speċjalment il-plastik li jispiċċa mbagħad fil-baħar kif spjega qabel ukoll il-rapporter fi xbiki u hekk tissejjaħ il-sajt tal-fatati. Ġifieri fil-Katalonja nistaw najdu illi wieħed mis-setturi l-iktar eh, li huwa effettwat mill-tibdil eh, eh, fil-klima huwa il-riserva tal-biosfera li hija żona protetta fejn kien hemm kampanji wkoll biex rom l-kuxenza fost soċjetà ċivila dawk li huma l-ispjaġeġ li għandhom ambjent uniku, biodiversità unika u kien hemm inizjattivi wkoll f'ħafna żoni Imma aħna pala leġislaturi għanna bżon naħdmu u naraw biex dawn il-kampanji ma jkunux xikta neċessarji għax il-spjaġeċ ta' għandhom bżon ikunu notfa mhux biss minħabba l-plastik imma wkoll skart ieħor li ġu mill-bastimenti. U għalhekk huwa interessanti ħafna l-inklużjoni minn naħa tar-rapporter eh, fil-plattaformi eh, tal-drilling tal-żejt imma naħseb li dawn il-pjattaformi u koll jispiċċaw biskart fil-bahar u għalhekk hemm bżonn illi ninkludu wkoll dawk il-pjattaformi ta' strutturi tal-gass u għalhekk hemm bżonn il valtazzjoni tal-impatt min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea biex naraw l-impatt reali fuq il-efficienza kif ukoll fuq l-ispejjeż u biex ikonna il-possibilità nippreżentaw ukoll l-emendi illi jaqbdu din it-triq Issa għal dak li huwa tamir ta' sajt ehm, aħna hawnhekk għandna bżonn programmi illi jorbtu mhux biss sajdem wkoll eh, l-industrija. Tista' tkun sistema pereżempju ta' ritorn kif ġi propost mir rapporter u f'dan l-aspett aħna għandna bżonn nagħtu iktar marġni ta' flessibilità biex nadattaw ruħna għar-realtà ta' kull port imma l-bqija nixtieq nirringazza tas-sow il-rapporter sur Ekħa tal-ħidma tiegħu nina żgur li nistgħu nagħmlu xogħol eċċellenti flimkien f'kooperazzjoni għal dawk li huma meta trissieq tal-emendi. Mr. Uh, Vulcan will continue. Grazzi ħafna. Issa nkomplu bir-rappreżentant mill-SND. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Walken qed jitkellem. Jingrat ħafna l-rapporter ukoll għall-abbozz ta' opinjoni li nikkonsidra eccellenti u nemmen illi għanna bżon nifmu illi wasal iż-żmien fejn l-iskat il-baħar irrid jitnaqqas sostenibilment u b'mod radikali. U ovvjament dan huwa l-ewwel pass. Smajna li l-Antartiku għandu ħatant mikroplastika li anka riċerkaturi huma sorpriżi meta jsibu dan, dan il-fdalijiet. Hija ħaġa utieqa li għandu li għandna miri ambizzjużi imma importanti li huwa importanti li jkollna e, sejf din e, e, fit-tfassil ta' direttiva u dak li suppost qegħdin nagħmlu ovvjament issa xanna bżon eh, eh, eh, fuq il-miri meta niġu għal-mizati, l-istruttura tal-mizati għandu jkun hemm fl-opinjoni tiegħi flat rate u naqbel mal-operter hawnhekk. Għax hekk il-vapuri u dawk li jibnu jimmanifatturaw il-vapuri ikollhom inċentiv biex inaqsu xi skart li huma jikkawżaw jinnaħseb hija ħaġa tajba illi l-kunċett ta' skart għandu jitwessa b'mod illi kull vapur għandu jiddaħħal hemmhekk jiġi inkluż għax dak li skart se jinniġġes il-baħar daqs kull ħaġa oħra u anka s-sajjieda issa għandhom jikunu inkoraġġuti, xpronati li jħad, li jitellaw lura fuq l-art kull xbieki tas sajt minn mantuhom spejjeż żejda. Nieħu l-punt fil-Ġermanja, fis-Sassonja, hemm approċċ tajjeb peċċezzjoni waħda nixtieq insemmi. Ka speċjali. Il-perfum. Il-perfum il perfum il perfum Petrolju, iskużaru interpretu. Il-petrolju huwa sustanza li bħalissa huwa permess illi eh, eh, jaħsluħ mit-tankijiet firdan limiti ta' 12 km. U għasafar eh, fuq il-bahar jiġu effettwati kif kol organizmi oħra da mandux kun iktar permess u kull tanker li trasporta dan dawn il- eh, dan il-materjal għandu jinħasel kif suppost tal-petrolji. F'Marzu li għada kont diġà proġett mistoqsija u sissa marċivejt lebda tweġiba li Iktar minn siġima ta' dew, issa verament nixtieq nara daw il-mistoqsijiet ikollhom tweġib aktar malajr. Verament insaqsi l-nifsi hux bizzejiet li ma nħallux da, dan il-materjal u dal-petrolju mhux maħdum li, li jinħaseb dan il-mod nittam verament illi ħajkolna kooperazzjoni tħalli l-frott u tkun produttiva u nispera li nirċievi tweġiba għal din mistoqsija dwar il-petrolju. Grazzi ħafna. Grazzi. Palma qalet il-rapporter MV jiena ser nitkellem fissem żewġ persuni. L-ewwel fissem Niels Torvalds illi għalli biex nirringrazzja l-rapporter. Lilek, lilek, rapporter. Nixtieq nirringrazzja l Sur Eckhout għal rapport tiegħu sa ċerta punt iva dawn il, dan il-rapport jċara ħafna mill-aspetti ta' diffikultà li kellna, però l-ikbar mistoqsija tibqa fuq l-irkaptu tas sajt EPR. Nishtiq inkun naf, jekk din id-direttiva ijiex mill-aspett tekniku l-aħjar soluzzjoni u għawek forsi l-Kommissjoni tista' tivverifika jew tiżmentixxi dan. Mistoqsija oħra hija rigward l-iskart. Min għandu ikopri l-ispejjeż assoċjat ma' dan l-iskart? Eh, li ħallu il-bastimenti tas sajd Għalkemm nixtiequ imbaxxu l-pis, eh, untaffu l-pis fuq dawn il-sajjieda, eh, uh, jekk nimxu b'dan il-mod il qed jiġi propost jista' jkun illi eh, illi nikkomplikaw l-affarijiet. Dak kien eh, l-intervent ta' Neil Storvalds, issa ser nitkellem jiena fismi. Naħseb illi din hija dan huwa rapport li miexi fid-direzzjoni tajba, naħseb illi kull min jinsab hawnhekk jaf illi jiena ilni ħafna naħdem fil-grupp illi um, kien qed jokkupa ruħu mill-plastika li tispiċċa fl-ibħra u impenjajna rwieħna biex nippruvaw nifmu x'ini u kemm kbira l-problema tal-iskart li jispiċċa fil-baħar. Naħseb illi kulħadd jaqbel illi hemm bżonna din id-direttiva, però kulħadd irid jifhem illi hekk kif inhi bħalissa l-proposta ma solvix il-problemi kollha rridu naħdmu iżjed. Naħseb illi jekk aħna niffukaw fuq il-parti MV hemm diversi aspetti li diġà semmew il-kollegi, per eżempju l-iskart minn bastimenti tas sajt, irrid ikun hemm ċerta premjijiet u ċerta kastigi wkoll jingħataw lil dawn is-sajt li mhumiex konformi. Il-rkabtu tas sajt ukoll hija problema kbira għaliex dan e, tamir jista' jagħmel ħafna ħsara lil ambjent marittimu. E, Pal bdonnu l-proċess ta' sajt jibqa' dej mingħajr ma jkun hemm ħadd li jikkontrollah. Nixtieq inkun saħansitra iżjed ambizjuża rigward l-iskart prodott fuq il-bastimenti, l-ekkim seħ green shipping. Nixtieq u nixtieq nifhem kif nistgħu nimmotivaw is-sidien tal-bastimenti biex jipproduċu nqaskart fuq eh, il-bastimenti tagħhom. Jiena minix ix-shadow personalment, però għaliex Nils huwa dan, però m'għandix dubju li nista' Eh, inkellimkom xorta waħda, Marpol hija eh, biċċa leġislazzjoni internazzjonali. L-investiment eh, huwa importanti u koll investiment ambientali, però mhux dejjem dan l-investiment jipproteġina kif suppost. Il-proposta tal-Kommissjoni tmur xi ftit lil minn hekk għaliex tinkludi wkoll tinkludu kol ċerta eh, tipi ta' ilma ieħor, però nixtieq illi nkunu xi xifti iżjed attenti, per eżempju, fuq um, l-iskart likwidu naf illi nistaw nittiebu, eh, nistaw ntejbu l-azzjonijiet tagħna. Eh, irridu nimxu fid-direzzjoni li nbidlu l-marpol, naf li dan mhux possibbli, però xi ħaġa irridu nagħmlu. Uh, Il-Komitat Tran u Envi ser jipruvaw jħedġu l-Komissjoni biex eventualment il-Komissjoni tħedġeċ l-IMO biex biddel affarijiet rigward il-miżata indiretta tal-100% għalija personalment huwa loġiku li nimxu b'dan il-mod, però mill-banda l-oħra Ma nistax ngħid kemm huwa l-ammont ta' skart li għamel ħsara li qed jiġi prodott li ma faċilitajiet ser jkunu disponibbli għalhekk għalija għat hemm xi mistoqsijiet. Eh, nistenna però illi ma nippruvax nagħti tweġiba jien stess għalihom dawn il-mistoqsijiet. Naħseb li dan huwa fajl interessanti ħafna u jekk jimxi fid-direzzjoni tajba ser e, itejjeb kemm ikunu notfa il-portijiet tara u anka kemm u nadif, kemm ikun nadif il-paħar tagħna li wara kollox huwa lanta kulħadd. Grazzi, grazzi lir-rapporter u ehm, issa naddi il-kelmajiet il-President l sinjura Bonafè l-aħħar intervent. Grazzi ħafna, Sur President. Bil-pakket dwar l-enerġija ċirkolari li issa saret leġislazzjoni vera u propria, qed naraw kemm huwa importanti li eh, nindirizzaw dawn l-aspetti mhux biss għall-ambjent iżda anka għall-ekonomija tagħna. U l-iskart prodott mill-bastiment eh, ma nistgħux inħalluh barra, anzi Bil-kontra, għaliex saħansitra dan it-tniġġis prodott mill-bastimenti qed jagħmel ħafna ħsara lil flora u lil fauna għalhekk huwa assolutament meħtieġ illi il-portijiet tagħna ikollhom l-infrastrutturi meħtieġa. Irridu nisħu però ukoll fuq il-bastimenti ħodor biex ngħidulhom hekk. Il-mod jiġifieri kif jiġi prodott l-skart u ġestit l-skart fil-bastimenti tagħna, ma nistgħux mm, inħeġġu li jkun hemm sistemi illi ma ma jieħdux ħsieb il-problema tal-iskart permezz ta' pereżempju miżati speċjali. Dawn il-miżati speċjali ma nistgħux nitfawhom fuq il-bastimenti ta', ta sajt il-bastimenti tas sajt fortunatament jaqbdu kull tip ta' ħaġa fil-xbiki tagħhom. Nixtieq ninsemmi mbagħad proġett eh, li beda fir-reġjun ta' Toskana fl-Italja, Arċipelago Nadif jismu dan il-proġett, u minn dan il-proġett ħareġ biċċar illi f'xarejn ta' studju inġabru minn ħames bastimenti ta' sajt 550 650 kg ta' skart Issa, xieġrib dan l-iskart, jew tarmi l-iskart f'impjanti ta' skart li kollok tħalla għalihom, jew inkella terġa' titfaħħom fil-baħar. Għalhekk tifmu kemm huwa importanti illi impoġġu r-responsabilità ta' ġestjoni tal-iskart fuq eh, spaltejn l-istati membri. Per eżempju, il-punta tluq eh, jistaw ikunu uħut mill-leġislazzjoni tagħna, però huwa importanti appuntu illi dawk il-sajjeda li huma involuti f'sajt passif għandhom jiġu meqjusa bħala responsabbli minn dan it-tip ta' skart. Dan mhux it-tip ta' aġir li kif qed iġibu ruhom bħalissa sajjeda passivi illi għandna nappoġġaw. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Kummissjoni Ewropea is-Sinjura Koċinska. Grazzi ħafna, President u l-għolaw qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom tal-klim pożittivi ħafna fuq din il-proposta u grazzi lill kumitat Envi tal-li ħadem fuq dan is-suġġett għax din hija proposta leġislattiva illi għalla volja għanda eh, dimensjoni ta' trasport manda wkoll dimensjoni kbira ambjentali meta naraw l għanijiet tal-ambjent biex innaqsu il-rimi tal-bastimenti tal-iskart meta jkunu fl-ibħra tagħna. Xejn wieġeb għal xi wħud mill-mistoqsijiet u se nagħmel referenza wkoll għal rapport mir-rapporter. Naħseb li tajjeb nissimaw anke f'dan il kumitat kif għamilt fil kumitat Tran l-appoġġ ġenerali ftehim ġenerali tal-prinċipju li inkludejna f'din id-direttiva permezz tal-approċ li ma jkunx hemm miżata speċjali għax aħna għandna bżonn l-inċentivi mhux biżejjed li ngħidu li skart mhux suppost jitrema fl-ibħra, imma huwa importanti li jkollna sistema fil-post li trendi l proċess eh, effettiv u faċli u għalhekk minn banda waħda nofru inċentivi minnajr miżat approċ ta' xejn miżati speċjali u min naħa l-oħra nagħmlu appell għal faċiltajiet ta' akkoljenza fil-portijiet adegwati għax dan l-iskart hemm bżonn jispiċċa x'imkien u għalhekk aħna nirrikonoxxu u nafu li din hija kwistjoni mimlija sfidi imma nemnu illi jkun hemm sistemi bl-iskemi ta' rikupru tal-ispejjeż li jpermettu l-portijiet fl Ewropea li jtejbu l-kwalità ta' faċilitazzjoni ta' akkoljenza fil-portijiet li għandhom. U f'dan il-kuntest billi kien hemm ħafna referenzi hawnhekk l-qafas internazzjonali tal-konvenzjoni tal-MAPOL u dan huwa fuq prevenzjoni ta' skart fil-libra. Il-ġesloni tagħna hija kif inħeġġu l-akkoljenza tal-iskart fil-portijiet u hekk biss nistgħu noħolqu għafas legali effettiv għax b'din id-direttiva ma nkunux nistgħu nikkontrollaw eżat xiġri proċejani fil-beraħ fil-libra tagħna fil-beraħ għal daqstant. Kif smajna mir rapporter dan il-kunċett illi forsi insaħħu l-qafas leġislattiv u nipenalizzaw il-bastimenti illi niċsu f'dawn l-ibra fil-miftuħ hemm eh, strument legali biex nagħmlu hekk waħna nilqaw l-emendi proposti fir-rapport biex nemendaw ukoll il-qafas leġislattiv liħor li jkun ta' għajnuna għal penalizzazzjoni ta' bastimenti li jinniċsu fil-bahar miftuħ. Kien hemm ħafna mistoqsijiet fuq il-bastimenti tas sajt l-ewwel eh, li ninkludu dawna fil-approċċ tal-miżati u għantis biex dawn il-bastimenti jagħmlu l-istess ħaġa ġifieri illi nħeġġuhom illi E, jġibu dak illi jistadu għalih mingħajr spejjeż addizzjonali dan huwa fattur importanti ħafna naqblu mar rapporter li e dan mhux supposti wassal għal vapuri ta' sajt illi jħallsu għal dak illi jġibu magħhom, imma għandna bżonn nirreflettu jekk hux dan l-aħjar strument fejn naraw l-inċentivi finanzjari li direttament jindirizzaw il-vapuri tas sajt u jew forsi hemm eh, skemi pal finanzjamenti jew l-iskarta għal ħut forsi dawn l-iskemi kollha huma oqsma fejn inkun nistgħu nirriflettu ftit iktar biex niżguraw ruħna illi jkun hemm sistemi ta' finanzjament alternattivi fl-istati membri eh, biex ikunu jistgħu jkopru l-ispejjeż marbutin ma' skart u id dħul possibbli jew potenzjali fil-partiċida tal anness dawn huma affarijiet aħna ovvjament ferħana illi narawhom. Issa il-konċett tal-bastiment favur l-ambjent din hija xi ħaġa illi nixtiequ niżviluppaw iktar dan huwa kunċett illi jitlob attenzjoni minn naħa tagħna għax hemm bżonn li jkun eh, proġett effettiv u sħiħ u jekk se jaħdem fl-implementazzjoni tiegħu hemm bżonn li jinkludli skart differenti mhux biss l-iskart illi naraw fil-annes ħamsa Probabilment għalhekk oriġinarjament konna proponejna li konna qatt implementazzjoni din hija xi ħaġa li għandna bżonn nagħmlu bir-reqqa ħafna biex ikun li ma jkun il-kunċett il-proġett ikun jistgħu tassew jilħaq l-anijiet tiegħu. Kien hemm mistoqsija fuq il-bilge water l-ilma tal-iskart mill-bastimenti u għal dak li huwa il-ħasil tat tankijiet se niċċekkjaw fuq il-tweġiba tagħna għax naħseb il-replika l-mistoqsija tal-onorevoli membru se tasal imma nixtieq ngħid minn issa aħna nafu li najem nagħmlu hekk imma t-derba vera on the way ġejja ġifiri imma kien hemm din mistoqsija kemm influenza nistaw jkollna bħala Kummissjoni Ewropea u Unjoni Ewropea fuq il-bidliet ta' konvenzjoni ta' Mapol u eh, nittamaw li da se jiġri eh, fil-Ottubru fil-plenarja eh, tal-konvenzjoni aħna u kollu poġġu diskrezzjoni fuq il- proibizzjoni tal-rimi, tal-petrolju, u għalhekk dawn il-bidliet fil-konvenzjoni internazzjonali jieħdu iż-żmien tagħhom imma jiġru. U għalhekk jekk nixtiequ jkollna strument effettiv illi ħares l-ambjent marin, hemm bżonn li nagħmlu hekk permezz tal-konvenzjoni internazzjonali għax jekk li qatt maħna se jkollna kontroll miż-żewġ naħat nistgħu nikkontrollaw dak li jiġru fil-portijiet ukoll permezz tas-sistema ta' inforzar bekk il-konvenzjonijiet eh, ta' internazzjonali jkun hemm min jobdihom, imma jekk ma jkunx hemm dawn il-partijiet li jiffirmaw il-konvenzjonijiet ma ħnissa naslu biex nilħuq l-għanijiet tagħna. Naħseb nista' nieqaf hawn u nixtieq ngħid biss, anzi, il-pjattaformi offshore iva. Mela, suġġetti komplikat u suġġett komplikat minħabba il-fatt illi fil-konvenzjoni ta' Marpol il-pjattaformi offshore huma inklużi bħala definizzjoni ta' bastimenti. Imma fit-teorija ikun konsistenti li ninkludu l-skart minn dawn il-pjattaformi fid-direttiva. Imma jesistu xi kwistjonijiet legali fuq kif nistaw ta' ntaduċuha fir-realtà dil ħaġa u aħna din niċċekkjaw attualment jekk dawn il-kwistjonijiet legali jistgħu nistgħux nindirizzawhom u xi me mid-diffikultajiet huma pereżempju la derba jiġi miġbur dan l-iskart mill-pjattaforma ikun eh, skart mhux ġenerat mill-bastiment imma li qed jikkostitwixxi ruħu kategorija oħra għalhekk aħna niġu lura bil-tweġiba tagħna x'għandna bżonn naraw jekk tassew eh, jaqax taħt il-kappa ta' din id-direttiva ma' grazzi ħafna tal-appoġġ pożittiv u nistenna bil-ħerqa illi naħdem mal-Kumitat Pex u Tran fuq soluzzjoni komprensiva għal faċilitazzjoni tal-akkoljenza tal-portijiet. Grazzi ħafna tal-eżammejt fil-qosor u nittama li s-sur Eckhart ma jixtieqx jitkellem anzi tixtieq titkellem, veru, għanda 45 minuti, għale, Nista nibda. No, no, I, I will be brief. Nħajt kajn fil-qossor l-ewel, grazzi ħafna l-koll, specialment il-shadows u rapporter għal-kommenti minn taħħom, naħseb zediet u eh, ma zediet li ħankomplu naħtmu fuqom bċi punti forsi li diġa semmew l-ewel net il-platforms offshore, il-gas huwa parti minnhom imma rridu niġu lura għand il-Kommissjoni fuq il-legalità tagħhom u naraw ovvjament intom tridu tkun żguri li tkun legalment tagħmel sens u tajba. Ġifieri żgur li ħanħarsu lejha din ikkonsidrawha u fejn bżonn intejbu fuq dak li qed nipproponu fuq l-idea tal-green ship qed nħarsu l-Kummissjoni għax verament inħossu li importanti li impoġġu dan il-kuntest iktar preċiż għax jiservi ta' inċentif għal ħafna nies li jaħdmu fuq il-bastimenti biex jitejbu l-modi kif kif huma jaħdmu fuq jġessixxu l-iskart. U importanti li kuna da fis-saħħ fis-seħħ u forsi ngħidu li għatta implementazzjoni mhux bajkunx biżejt ħajkun diskussjoni fuq dal-impatt tas-sajts Grazzi l-Sinjura Bonafè. Għalina li kbar tħassib huwa verament li jekk aħna mhux ħan naħdmu fuqha dak li jekk is-sajt passiv mhux xajara inċentiv biex ipoġġu fuq l-art dak li jkunu stadu b'mod passiv. U qed nifhem li l-Kummissjoni tittara jekk din xi direzzjoni tajba u r-rapporter ejja nħarsu leja. Imma importanti li verament inżidu xi ħaġa hemmhekk inkella sempliċement qed inżidu il-miżata ġenerali. Grazzi lill-Kummissjoni tal-appoġġ biex namlu dil-ħaġa reat kriminali. Forsi l-aħħar punt fuq l-IPR u smajt shadow tal-alde permezz tijak Huwa minnu li meta għamilna l-emendi dakin qabel qabel ma ħarġet il-proposta tal-użu waħdin tal-plastika. Issa għanna dil-proposta u rridu nkunu żguri li edha ġewa lek daħalni għadin hawnhekk. Allura għalina huwa importanti li dil-ħaġa tkun ximkien fuħda miż-żewġ proposti L'aqwa li tkun ximkien. U għalhekk aħna daħħalni hawnhekk u forsi wkoll kienet ettejn xi ftit il-Kummissjoni biex id-daħal fil-ewwel proposta li semmejt ta' single use plastic. Jiġifieri jekk inħalluha f'dik u naħu hawnhekk kollu kollox sewalina. Tkellimt fil-qosor kemm stajt nitkellem, grazzi President. U rridu naraw xorta nistgħu naraw tini parti tal-logħba. Grazzi qed jagħti President kollu għanna kuntentizza reċiproka dan il-fajl għandu men għandu skadenza ta' 28 ta' ġunju unbat nivotaw għalih u fil-14 ta' settembru, bat fil-plenarja nittamaw fit-2 fit-tieni plenarja Ottubru. Jiena naħseb unetta ma l-spicċajna u nixtieq ilkom ilkoll il-bqija ta' din il-ġurnata daqshekk sabiħa.